Bonġu, nasab li bil-mot il-mot irridu nibdew, inniġ nifukaw fuq dil-kustjoni li għet eh, teħu iktar importanza kol ma jmur, tikseb iktar importanza kol ma jmur. Il-parċipazzjoni finanzjarja fi stabilimenti Ewropej. Imbiraħ kena per eżempju prezentazzjoni fuq robotika, marbuta ma' digitalizzazzjoni Hemm ħafna affarijiet nisa narawhom mill-angolu ekonomiku, ma mhux biss mill-lat ekonomiku e, e, irridu niddiskutu, Eżi nħarsu wkoll lejn il parċiċipazzjoni finanzjarja fil-ira tal-digitalizzazzjoni. U biex nifukaw fuq dan, U għanna tlet fil-fat esperti tal rigward nil-għawli Sinjura Dimitriadis, minn Eurofund fil-Greċja, mill-professur Jan Slovic minn Ġermanja, Università Viadrini u Esther Lynch mill-ETC fi Brussell. ċem mill irlanda Ma teħx Brussell. Dan it-tlieta ser jgħinuna biex eh, nkunu klar mitla ta' soġġett u ifissru ftit eh, xana diskutu U rqaqat ta' dak li ħana għol għadin id-diskutu, jina ċert illi dan ser jkun tajnuna li dan kol u jina nishtiq nisaq fuq l-importanza li nibqaw fukati fuq is-suġġett ewlieni, ġifiri li nifukaw fuq il-parteċipazzjoni finanzjarja. Għad-diskussjoni ta' dal ħodu Mela nixtieq li membri tal-panel jagħmlu prezentazzjoni preżentazzjoni tagħhom preferabilment faċar fis minn 10 minuti nafra din mhix faċli naf l-isfida di. Aħna li meredux naqtalkom il-mikrofonu jew hekk imma jekk jaġobkom bej wieħed u jirżommu ma' 10 minuti. Il-prezentazzjonijiet huma disponibbli fuq il-website tal-IP. U tistgħu issibu fil-entrata. Għanibdew, għem xaħat li tibda l-ewel? Le, mela nibdew l-urni li prezentajtkom, senjura Dimitriadis. Grazzi, grazzi tal-istadina. Għal dan ismiħ publiku jena se niprezenta lilkom eh, provi mill starriċ li kanna fl-2013 Meta intervistajna 26.000 manager u l fuq minn 6.000 impiegat fl-Europa. Ġifiri dinja dejta mis survey ta' kompanija man kif xie kompanija oħrajn, xie studji kwalitattivi. Għandkom il-publikazzjonijiet hawnhekk ukoll kif tridu taqrawhom. Issa. Ħanħarsu lejn id-definizzjonijiet fuq nitkelmu hawnhekk l-ewwel titlu ewlien jenna Financial Rewards, il-premri finanzjarji. Mbagħad għandek il- dan huwa maqsum f'paga bażika, paga varjabbli u l-benefiċċji. Taħt il-definizzjoni ta' paga varjabbli, aħna għandna il-paga marbuta mal-prestazzjoni, għandna parċipazzjoni finanzjarja wkoll taħt il-benefiċċji tal-impjegati, hija xi ħaġa li aħna studjajna fil fi studji kwalitattivi aħna għandna kull paga u eh, salarji u kontribuzzjonijiet ta' sekurta soċjali addizzjonali li dawn jirċievu mod addizzjonali ġifieri barra mill-paga eh, tagħhom bażika. Issa jien ħanifoka fuq il-paga varjabbli u parċipazzjoni finanzjerja u il- eh, sim distribuzzjoni tal-profitti u il-sieda konġunta. Mela, is-survey u ċifri dik il-ħarsariet total għanna illa linja ħadra, ħamra u blu. Il-ħadra tgħid illi sabrimenti kollha illi provdew kull tip ta' paga variabli. Il-ħamra titkellem dwar il-skemi ta' sieda maqsuma u il-bluna hija fuq il-skema tal-sim tal-profitti. Sitta minn 10, 10 sabrimenti jużaw xi tip ta' paga varjabbli għal xuħu tal-menu mill-impjegati tagħhom. Iskema tal-sim ta' dħul tintuża minn 30% ta' stabiliment imbagħad il-sieda konġunta hija biss minn 5% ta' stabilimenti li tintuża. Issa. Iħarsu lejn id daqsa hawnhekk għax mhux kumpaniji kollha jib jipprovdu l-istess ammont, ġifien rridna nħarsu lejn kumpaniji gbar żaru medi, u tip ta' pagamenti li jipprovdu kif qed taraw il-paga varjabli hija xi ħaġa komuni ħafna fost pajjiżi kbar, eh, kumpaniji kbar, eh, ħamsa minn sitta minn dal kumpaniji l-forum ta' pagi. Iżda eh, xejra u kol oħra, Pero, il- sieda konġunta ma tintużax. Jgħal inqas waħda li tintuża f'kumpaniji kollha, ġifieri bieħed ieħor il-xejra mm, dejjem l-istess f'kull daqs tal-kumpaniji. Ridna nukoll inqablu s-settur u allura hawnhekk nistgħu naraw illi s-settur ta' trasport għandu l-inqas proporzjon ta' stabilimenti li jizaw kull forma ta' paga variabli imma wkoll is-skema ta' sim ta' dħul u s-sieda maqsuma u s-servizzi finanzjarju ma dawk li joffru l-iktar proporzjon ta' um, paga varjabli ta' kull forma. Il-differenzi bejn is-settur huma iżgħar minn pajjiż minn differenzi bejn il-pajjiżi. Aħna rajna fil ċifis qabel il-pajjiżi ġibruhom mod differenti għandhom xi wħud għandhom stabilimenti fejn għandhom stabilimenti jola li jużaw iskema ta' simsa profeti oħrajn inqas. Iskema tu li li eh, studji li għamilna juri li li il-proporzjon tal- Stabilimenti li jużaw dan il-paga varjabli ma jnafu li dan ma forsi japplikax għal kulħadd għal kull impjegat, allura użajna id-data mill Eh, għamilna survey mill-kondizjonijiet tax xogħol Ewropea tal-2015. Għadna mużajniex riżultati s'issa. Ġifi sempliciment biex ngħidulkom intervistajna 43,000 impjegat fl-Ewropa. Fl-aħħar bar intom tistgħu taraw illi wieħed minn kull erba' impjegat fl-Unjoni Ewropea jirrapportaw illi id-dħul tagħhom il-dħul tagħhom il dħul tagħhom jinkludu xi tip ta' paga varjabbli. Jiġifieri il-proporzjon ta' pajjiżi huwa differenti mill-porzjon tal-impjegati li jiġivuhom fil-kumpaniji ġenerali. Da huwa marbut mal' prestazzjoni individwali 16% mbagħad għandek il iskema ta' sim ta' profitti li tintuża mit-13% tal-impjegati. Il-forum kollha ta' pagi iktar kienu rapportati minn irġiel jekk nkunu full-time u għandhom tħulu li. Aħna ippruvajna noħolqu taħlita fejn kien hemm dan eżempi differenti ta' pagi varjabbli jintużaw fl-istabilmenti Ewropej ġifieri ħloqna dawn ħames gruppi u l-tabella turina illi kifini id-distribuzzjoni fis-setturi, mela għandek fl-aħdar il-parċipazzjoni finanzjarja li tuża l-iktar sim ta' profitti ta' dħul, skużawni, iktar sim ta' tal-liħ, mill-li eh, meta qabla ma' ħaddieħor ma' gruppi oħrajn u l-ikbar grupp. U għana rridna naraw il-karatteristiċi dan il-grupp, il-parċipazzjoni finanzjarja mod partikolari għalli relevanti għad diskussjoni san tal-lum. Nafu li dawn jintużaw iktar għal dak li huwa skemi tal-sim tal-profitti tal-liħ u hemm pajjiżi li qed jużawhom xi pajjiżi iktar minn oħrajn fil-Finlandja, eh, Franza u l-Iżvezja dawn għandhom l-ikbar ammont ta' stabilimenti dan il-grupp u ma għal boħra servizzi finanzjari l-industrija illi l-iktar juża dan li juża dan l-iskema f'tal grupp. Nofs ta' dawn il-kumpaniji jużaw eh, taħriġ, joffru taħriġ, u iktar hemm ċans illi jużaw il-accumulated overtime biex ituhom off, time off, U dawn iktar hemm ċans li jużaw il-timijiet autonomi, 80% kif qed taraw. U hemm inqas ċans illi daw ħajżaw timijiet fejn ix-xogħlijiet huma mqasmin skont il-supervisor. Barra minn hekk l-organizzazzjoni f'dan il-grupp iktar hemm ċans illi jirrapportaw sitwazzjonijiet tajbini u eċċellenti jiġri kumpaniji li joffru dawn l-iskemi huma f'sitwazzjoni finanzjarja tajba. Hemm ukoll aħħar grupp illi huwa estensiv li jintużaw li jużaw dawn il-gruppi, dawn l-iskemi ma ma jużawx il-sim tal-lieħ l-istess mod. Issa. Aħna użajna ċertu studji nazzjonali u hawnhekk biex naraw x'inhi eh, leġislazzjoni nazzjonali għal dik il-tqassim tal-lieħ u aħna qed naraw illi ħaq xie studi nazzjonali fuq l-użu ta' partecipazzjoni finanzjarji, pereżempju fi Franza 43%, l-Irlanda 13%, l-Irlanda 17% jużaw il-taqsim tal-liħ e, u l-bqija. studi ġermanja studju reċenti li kellna wara illi 97% kellhom il-profitt il-dan il-tqassim tal-profitti skont l-informazzjoni li għanna mis survey dawn jien iktar jintużaw fost li ġil hemm xi differenzi bejn is-sessi kif qed taraw pereżempju impjegati full time jużawha iktar eh, staff impjegati ġifieri manageriali jew inkella tal-karika aktar għolja fis-settur privat affarijiet bħal daw. Xi regolazzjonijiet nazzjonali għal partecipazzjoni finanzjarja anki pajjiżi fejn il-renominazzjoni mhijiex regolata hawnhekk hija regolata pal pereżempju fl-Irlanda l-att ta' finanzi fl-1982 li jinkoreġixxi dan u Finlandi għandhom ukoll. Miżuri hemm ċertu pajjiżi għandhom miżuri biex iħeġġu l-FP pereżempju l-Awstra, Belġu, Franza, Ġermanja, l-Italja, Portugal xi wħud mill-eżempji dawn li għamlu għal leġislazzjoni li għandhom fis-seħħ tiprevdi għal xi għajnuna minn taxxa jew permezz ta' sikurtà soċjali jekk il faga tagħhom hija permezz hija mħallsa permezz ta' strumenti finanzjarji bħal huma isma jew titli. E, mbagħad e, kellna esplorajna ftit il-lat soċjali u l-għadija tal-msiħba soċjali u staqsejna jik dan għandu xieqsam parti mill collective agreement. E, u aħna li ksibna pala informazzjoni mistħarriċ huwa li dawn kollha għandu samal eh, tip ta' negozji kollettivi li jisiru eh, u skema li tintuża u leġislazzjoni teżisti. Eh, Nasaqsejna il-trade unions u anki minni ħaddem qed nitkellem hawnhekk dwar esempio, il-BDA Ġermaniż hawnhekk li jgħidu li huma kuntenti b'dawn iskemi tal-tasnim tal-lieħ u l perċipazzjoni finanzjarja xara drabi ma eżentati mit-taxxi huwa mod mezz kif wieħed isaħaħ il-motivazzjoni u jħeġġeġ il-ħaddiema li jaħsbu mod imprenditorjali. Il-unions, eh, trade unions jisħu illi ħafna minn dawn l-iskemi għandhom ikunu addizzjonali, ġviri parti barra fuq il-paga addizzjonali, il-paga bażika mhux minn floka u għandu jkun eh, parti mis sistema ta' involviment u ma jendemx tkun miftuħa kulħadd u ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni bejn istessi u l-aħħar slajt jgħid hawnhekk juri aħna qed inħarsu lejn il-xejri tal-ġejjini għed ninnotaw li ħafna pajizi tul il-maħabba il-reċezzjoni naqsu dawn iskemi eh, u staqsejna l-esperti fuq livell nazjonali xin il xejra u qed jgħidulna li hemm perspettivi pjus pozittiva lejn ġajjeni, għaliex dawn l-iskemmi bil-mod il-mod qegħdin jiżdiedu bil-irkupru tal-ekonomija. U meta niġu d-diġitalizzazzjoni aħna nafu illi dan ser ikollu impatt fuq id-dinja tax-xogħol u il-parċipazzjoni finanzjarja ser ikun parti wkoll mill kumpanija ġodda li ser tintuża fil-2017, 18 u fil-sistema tagħhom. Ġifirna bżon kollaborazzjoni u kooperazzjoni ġida fiħtan l-kumpanija, il-forum tradizjonali ta' kontroll ta' mini meċi madom xaħtmu għax inti skont il-ħila tijak taħdem u dan jattiġi iktar eh, ħili ta' komunikazzjoni, per ta' kreativita u iktar jifavorixxu dawn l-iskemi ta' partecipazzjoni finanzjarji, ġifiri għanna bżon iktar riċerka fuq f'dan il-rigward għaxem lokalija. Aħna eh, għannu informazzjoni ta' sarri ġawnek fuq l-internet eh, bidlit fil-paga u fil-sistemi ta' eh, ta' premji u tistaw taqraw il-rapport kont il-links. Għalek, tazzin dank. Bitte, Professor Lovic. Iva. Professor Lovic. Grazie għan nitkellem bil-Inglis, għal xie prezentazzjoni tijaj u l-dokumenti ehm, eh, kiteb bil-Inglis oriġinarjament. Ġvini grazzakob tal-li tajtu ċans li t-kena bil-okkazjoni titlu tal-prezentazzjoni tiegħi automatizzazzjoni u l-konċentrazzjoni tal-kapital eh, li l-iktar kustjoni li ma tissemmix, l-iktar waħda importanti, u għan nitkellem dwar il-robotika u teknoloġija ta' komunikazzjoni. Ewnek kanal l-mistoqsija ewlenija min ser ikun il-propietarju ta' dawn il-robots eh, u li ħajamlu parti mill-industrija tagħna fis-soċjetà tagħna. Jini mhijiex eh, tiġrija kontra il-magna imma tiġrija lejn il-magna id-fit magħha u Hawnhekk partizipazzjoni finanzjarja tista' twassal għal sieda kost sieda għazbi sieda konġunta tal-dawn il-magni um, li daw fil-proċess. Fuq is-fond tal-analiżi tiegħi Inħarsu jen is-sem tal- uh, xol. Minna ma naqsu nidħol fil qaqat Dinja xejra li naraw dawn l-aħħar 30 sena ġifiri il-sem ta' xol qed jonqos. U kienem hemm ħafna staqsew x'kienu dan il-fatturi li waslu għal dan il-fenomenu u għal żmien twil l-argumenti predominanti kienet li kien globalizzazzjoni, outsourcing u internazzjonalizzazzjoni. Riċentament kien hemm għandu studi li ġew kollaborati illi illi juru illi 80% ta' tnaqis ta' dan il-sem eh, ta' xogħol huwa minħabba il- il-productivity growth. Minħabba ġifiri il automatizzazzjoni automatizzazzjoni. Suġġer l-ura dan wasanna għal dak il-sujġet li ħatma jitkellem dwaru illi huwa l-effett fuq il- ta' teknoloġija fuq l-industrija tagħna ġifieri robots. Diskussjoni tista' dejjem kienet fuq l-effetti tal-effetti eh, fuq is-suq tax-xogħol. Min se jitlef ix-xogħol tiegħu, jekk jeħolqu xogħol ġdid, x'inhu l effetti Iżda l-effetti fuq il-distribuzzjoni tal-dħul mm, qed jiġu mwarba. U l-ICT bidlet in-natura ta' din il-bidla teknoloġika u qed naraw illi l-iktar l-ikbar bidliet bħala għan qed tipprova tieħu post ix-xogħol uman. Kien hemm studju mill Oxford li jgħid illi xie 47% ta' gruppi differenti professjonali se jsiru awtomatizzati minn hawn 20 sena oħra. u dan bħala eh, effetti distributtiv huwa sfavorevoli għal ħaddim medju bejħet u ieħor. U fil-komitat juri dan jem tħassib dwar il- ġejjini tal impjek u l-vjabilità tas-sistemi ta' sekurta soċjali u anki l-potenzjal għal inegoljanza fil-distribuzzjoni tal-ġit u influenza ġifiri bażikament il-magni u l-robots ma jħarsux is sikurta soċjali u laqas ma jkonsmaw is-sikurtà soċjali il-benefiċċji ta' s-sikurta soċjali. Imma jizu niftakru il s sida ta' proprjetà hija l-fera ta' distribuzzjoni ta' suq ħiles u jagħti idħul mill-produzzjoni skont il-produzzjoni tiegħek lejl ħaddiema u lej il-kapital għal min huwa s-sit il-kapital. Allura, jekk aħna nħarsu lejn dik l-ideja li l-automizzazzjoni hija iktar negattiva lejn xogħol bħilit baxxi u dawk ta' ħilit għolja, e, ovvjament ħajkun hemm xorta unugwaljanza ta' dħul valuta. Issa minna ma naqgħod nisol fil-qaqat imma li qed taraw hawnhekk fiċ-ċart huwa li hemm decoupling tal- zidiet u pagi ta' produttività ma' żmien għandna intervall mill-1975 eh, u sal-2010 u l-traw linja ta' fuq li hija fil-produttività u l-oħrajn huma żieda fil-kumpens medju ta' kull sija. Eh, il għad mhux importanti għanek, iżda importanti li aħna naraw dan id-decoupling tal-produttività, ta' żieda fil-produttività għal dak li nixaqsam il-paga L-automizzazzjoni eh, għed nifukaw fuq l-idea li mux jikisser imma joħloq xogħol ukoll. X'inhu din il-paragon bejn il-tkissiru il- ħolqin. Taran xolit. Hemm differenza bejn il-xogħol li huwa maħluq u il- Eh, il-xogħol li jintilef li huwa il-kwalità tax-xogħol li huwa ġenerat. Per eżempju, il-reshoring, jħarsajn il-reshoring. Kien hemm rapport f'The Economist li eh, kien eh, meqjus pala artiklu li jen biex x jerġa' jerġgħu jinstabu, jerġgħu jinħolqu l-ideja kienet li kien hemm xi xogħol li ġeġaw l lura mill-Indja u miċ-Ċina lejn l-Istati Uniti u imma fil-verità mistoqsija veru għamlu dan kif dikjara l-artikolu fil-verità le għax li kien jiġri u li permezz l-awtomizzazzjoni ċertu xogħol kien qed jiġi kien qed isir um, iktar faċli jsir u allura kienet qed jaqtaw l-ispejjeż u għalhekk kienet iġi mirħas biex jerġgħu jqabdu n-nies biex jaħdmu l-Amerika u mhux iċ-Ċina u l-Pakistan. U allura dawn kello dawn il-robots setaw jikkompetu mal-ħaddima fiċ-Ċina. Għaliex bekun qed salva eh, qed tifranka milli milli tibatom eh, milli tibbat in-nies iċ-Ċina, jitħallsu miċ-Ċina. Jiġifieri dejja mhix kwistjoni tal-li jerġgħu joħolqu xogħol fil-pajjiż oriġinali iżda li naqsu l-ispejjeż li huwa l-oriġinali ta' produzzjoni u li għalhekk hemm titgħamel dal-paragun bejn xogħol tajjeb u xogħol ħażin mod sakrifikat ħafna. Issa jekk namel d-bassin ngħid li fid-dinja ta' għad, l-produttività ser titla' ħafna sparat għal fuq il-produttività tal- individu kemm jaħdem l-individu Pero dan mhux se jkun marbut mal-paga tal-massa għax mbagħad jibbenifikaw iktar il-ftit mill zida fil tħul tal-kapital u paga eżekuttiva. U allura l-impjegati bħala ko bħala isida konġunta ta' dan il-proċess robotika jistaw jibbenefikaw minna għaliex jekk inti tkun sejt, jekk inti iktar għandek iktar ideja kemm mifruxa tista' tkun sit tar-robotika, mela inti tista' tnaqqas il-xogħol tiegħek, l monta tax-xogħol tiegħek. t-tella l-produttività u iżżid il-dħul u anki il-ħin li għandek biex biex biex biex tistrieħ u għal passatempi. U għallek rrit infokati fuq għalija t-tiġrija lejn il-magra mux kontrija li il-sida konġunta għawnek permezz tal-mezzi tal kapital jista' jwassal għal partiċipazzjoni attiva biex intikom żewġ eżempji eżempji tajbin, per eżempju tal ħerprassi prassi li huwa mill-żewġ naħat tal-ċiklu tal-ħajja tal-impriża, waħda minn naħat tal-ħolqien u l-oħra minn naħat tal-tmim tal-ċiklu tal-ħajja. tal- tmim ta' ċiklu tal-ħajja semmi l-isops il-pjanijiet tal-sieta ta' stokijiet li huma fl-Irlanda u r Unit u għafna ġabba mill-Stati Uniti fej jirġinaw fil-ħamsinijiet u juru li dawn il-buyouts jistaw jitċertaw li jkun hemm transizjoni fis-sieda u ġestjoni ta' kumpaniji ġestiti mill-familji eh, meta eh, xi ġaħat jirtila. Fil-fatt għandna suċċer eh, diskutenija fil-każ personali tiegħek huwa hija xi ħaġa Eh, interessanti ħafna li fl istati Uniti hemm xi 10,000 minn dawn l-ESOPs, xi 14.5 miljuni ta' dawn il- sieda konġunta impiegati u ħafna minnhom dawn huma il-biċċa kbira huma jaqgħu taħt sieda tal-isob u l-oħrajn jaqgħu kompletament taħt l-isob. U dawn il-kumpaniji ġifiri s-sistemi ta' ħlas ta' taxxa ta' dawn il-kumpaniji li ma taħtisa u jħallsu ktar minn kumpaniji tradizzjonali li huwa bażikament għallinjat ma' dak li qalet il-kollega tiegħi Dimitriadis. Ġifiri, mbagħad it-tieni eh, eżempju importanti li ġi diskuss fil-kumitat sosodjadas laborales fl Spanja li, li hija forma ta' korporazzjoni li hija kumpanija limited liability jew stock eh, konġunt għax il-biċċa kbira kbira huwa proprjetà tal-impjegati u dawn it-tip ta' kumpanija kumpaniji ħolqu ħafna xogħol ilhom hemmhekk għal ħafna snin mill-85 u jgħinu ħafna il-nies li huma qiegħda. U eh, mill-1985 benefiċċji li jingħata lil min ujiet jista' jitħallas bħala ammont f'daqqa biex wieħed jinvesti fi startup. U ħafna minn dawn u xi terz minn dawn il-persuni kienu qabel bla xogħol. Fl-2016 kienem eh, kienu qed jimpjegaw eh, fuq minn 65,000 eh, persuna li qabel kienu qiegħda permezz ta' din iskema. U hemm ħafna dividends fl-istudju li qegħdin naraw u li rajna mill-Kummissjoni Ewropea fil-kontest ta' proġett pilota fit-tmiem tal-2014 il-promozzjoni tal-sida konġunta u il-parċipazzjoni illi poġġejna link fuq il-website għandu jkun fl-aħħar slide. Mbagħad sobba, mhux qed l-aħħar slide eh, mill-link tal- eh, tal-prezentazzjoni ta' fejt istaw sibu informazzjoni tal-prezentazzjoni tiegħi u iktar eh, dettalji. Iġifiri l ideja hija li aħna niftħu iktar bibina l automatizzazzjoni u digitalizzazzjoni. Grazzi. Herzlichen Dank, la Professor. Grazie ħafna, Professur. Estelenċ għal-ATC. Grazie, President. Estelenċ mill-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Ewropej. Aħna il-leħen tal-li jirrappreżenta l-ħaddiema u Trade Unions fl-Ewropa. Din hija diskussjoni li tasal fuqat importanti u fuqtu. Aħna nisimgħu ħafna fil-gazzetti u online bl-impatt li hemm ta' din ix-xejra fuq il-post tax-xogħol għal ħafna l-iżviluppi teknoloġiċi sejrin it-tejbu l-ħidma tagħhom fuq il-post tax-xogħol, ħajżidu s-sigurtà, ħajamlu x-xogħol iżjed interessanti kif ukoll iżidu l-produttività. Issa għal oħrajn hemm riskju ta' impatt negattiv meta tara l-impatt fuq id-dinjità tal-persuna bil-monitoraġġ u l-kejl kostanti il-fatt li dawn ir-robots ma jkunux imbeda minnek iżda jkunu bil-qeda ma' ġembek bidla fil-modell tal-impjeg kif ukoll il-telf ta' bosta impiegi xi wħud diskriminazzjonijiet li kellna fl-mod din nistgħu nirġurawhom jitfaċċaw. Pereżempju l-eżempju TI fil-paġna TI tal-LinkedIn rajt messaġġ. Ester taf li kumpaniji kbar bħal Ryanair qegħdin ifittxu avukati bħalek Naħseb mill-ftit li naf dwar Ryanair, mux għat ifittxu avukat pali, xaħat li jirsisti għal ħaddiema li jridhom ikollhom pagi aħjar u kondizjonijiet aħjar. Jina rajt bi pjaċir li l-avukati musserin jiġu sostituiti bi robot. Iżda bejt najt xem bżon t-programma fil-sistema biex li li tellifni xoħli. ħat li irrit id-drittijiet ta' trade unions. U jekk trid xi ħaġa li hija xi fil-programm Naħseb li l-problemi eżistenti kollha li jiffaċċjaw il-ħaddiema huwa l-ksib ta' ċess ta' skemi ta' parteċipazzjoni finanzjarja, ġrida kontra diskriminazzjoni tal-ġeneri, l-istereotipi ta' sessi, tal-klassi, etc. Dan huwa tip ta' għadda ġrida biex nizguraw illi inwaqfu d-diskriminazzjonijiet l-iktar ħaddimma li jinsabu friskju huma dawk li u huma diskriminati fuq il-post ta' xogħol dawk li jisibu għad diffiċli. L-analiżi tal-ITC il il-futur mhux neċessarjament wieħed negattiv, il-progress teknoloġiku mhux neċessarjament ikollu impatt negattiv. Biex niżguraw li ħadd ma jitħalla barra, Għanna bżon nis palkom parlamentari li ħorġu b'rakkomandazzjoni b'saħħithom biex namlu tajja pal dan. Nixxie nisħaq fuq erba punti fil-prezentazzjoni tiegħi l-ewwel net. U x'inhu ixini l-opinjoni ta' trade union dwar l-iskemi ta' qasim ta' profitti fl-istat membru partikolari qed ngħidu li xorta waħda l-paga għandha tkun sigura għanda stat m'għandux ikun sostitut l paga u għandha tkun għal ħaddima kollha. Dina hija l-kwistjoni l-kbira kif niżguraw illi dawn il-ħaddiema kollha huma fejn huma fuq il-pjattaformi qegħdin jikkontribwixxu għal profitti tal-kumpaniji ikollhom aċċess għal skemi ta' partecipazzjoni finanzjarja din sejra tkun ta' problema kbira għalix għanna innovazzjonijiet fejn il-ħaddiem huwa xi ħaġa oħra li lin minn ħaddiem u min jimpjega huwa li lin minn min jimpjega. Dan jott tal-bosta osma differenti għal stant x'rakkomandazzjonijiet nistgħu niproponu sabiex il-ħaddiema kollha li jibbenefikaw minn aċċess għal sim ta' profitti jaslu dawn il-profitti. It-tieni punt li nixtieq wassal i din il-kwestjoni ta' ksib tal-padanni illi jorġu mill-użu ta' robotika jew digitalizzazzjoni jew privy programming jew jew AI fil-fatt mhux qed ngħid li ma naqabilx magħkom, iżda naqra bitħassib dwar din l-idea illi hemm xi battalja ħaddiema kontra robots il-robots mhumiex ħaddiema, il-robots huma lodda. Naħseb l-importanti nifmu illi mhux distinzjoni ta' ħaddiema kontra robots il-kontribut tal-ħaddiem huwa essenzjali għal kumpanija u għal stant din il-kwestjoni ta' zida fil-paga jena lex il-produttività zdidet iżda l-pagi le. Issa jekk ngħidu l-produttività hija frott ix-xogħol tar-robots ħad kompli toħloq frustrazzjoni fost il-ħaddiema. Dan huwa raġunament li ma jagħmilx sens. Il-ħaddiema ilhom sem mill-produttività u dan s'issa ma seħx. Għandha bżonnu l-Ewropa biex l-Ewropa terġa' issib posta Dawn l-iskemi ta' sim ta' profitti jistgħu jkunu ta' ġid tal-ħaddiema meta wieħed jara l riskju ta' terf tal impigi Sistemi ta' save as you earn jiffukaw fuq loti ta' aċċess ta' lifa għall-edukazzjoni għall-ħaddiema u aċċess għall-pagamenti meħtieġa fl-istati membri biex kontesta jkollok aċċess għat-talim. Jena bħala mara fil-ħamsinijiet tiegħi kieku kelli nitlef xoħli. X'nipprova insib l alternativa jkun utli li kieku fil-ħamsinijiet tiegħek ikollok aċċess għal sistema safe as You Earn illi tik żmien ta' sena biex inti tkun tista' tikseb ħili ġodda u edhom f'kunteġ ġdid. Kwalunkwe skemi ta' dan it-tip jistħoq ilhom appoġġ l-appoġġ tal-gvernijiet u tal-parlamenti sabiex in-nies l-opportunità jitalmu e, dan huwa bżonn il-frustrazzjoni tal-ħaddiema i li jafu li għandhom bżonn iżda l-aċċess għalija huwa diffiċli wisq għaż u għal dawk li ż-żgħażagħ m'għadhomx. ħajkun hemm ukoll diskussjonijiet fuq direttiva dwar l-insolvenza l-ħaddiema li jitilfu postom, jitilfu il-paga zdejn jekk inti fi program anke ta' Sida tlif dak it-tul ukoll Għadda stant irdu nizguraw li hemm protezzjoni adegwata għal ħaddiema li huma parti mill-skemi ta' parteċipazzjoni i xini l-formulazzjoni tagħhom sabiex ma jitilfux dak l-introjtu koll. Grazzi lilek President tal-ħin li allokajtli. So, Esther Lynch, sehr herzlichen Dank fri di Präsentation. Mela, grazzi ħafna Esther Lynch ta' din il-prezentazzjoni. Nistaw naħaddu issa minnu fiħar round ta' diskussjoni l-koordinaturi u il-reporters l-ewwel u ħanibdew b'David Kaza għal PPM. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to... Grazie, President. Nishtiq nibda billi jutta il-kollega tijaj li għal-ezmin għallum Xtaqt namel dan qabel nibda bl intervenzi għaj. Secondly, I'd like to thank our speaker. It-tini net nix nirgħassa l-kallima dibattitu li kanna dal-ħodu. Jina kem xejn dizappuntat dwar il-nuqqas ta' tendenza li għanna l-lum għonek fis-sala. Xtaqt li konna nkunu ġiet numerużi għal dibattitu ta' stant importanti u jidispaċini għal dan. Nixxen indirizza mistoqsija li l-kellima kollha staqt inkun naf jekk intom taraw xi xkiel fil-leġislazzjoni Ewropea dwar il-parteċipazzjoni finanzjarja u il-ċaqli ħieles fost il-konfini tal-istati membri jekk intom taraw xkiel u aħna bħala Parlament Ewropew x'għandna nagħmlu biex nevitaw u infarku dawn ix-xkiel illi jekk intom temnu illi hemm fil leġislazzjoni tagħna. Dankeschön. Auf mir. Grazzi ħafna. Fil-fatt nifraħa lilek Juta. Juta jek joġbok. Għande Iva, grazzi. President, id-digitalizzazzjoni huwa fenomenu illi komplu naħdmu dwaru fil-ġejjini wkoll hemm bżonn ta' ħidma ulterjuri. Nafu illi fis-suq tax-xogħol kellna żviluppi fejn kien hemm inqas u inqas impjegati ħafna nies li għandhom rabta ma' pozizjoni partikolari, forsi li qegħdin jaħdmu f'numru ta' kumpaniji differenti. Meta tara id bassira Mela, xtaqt inkun nafa għall-impjegati kif ħajkunu jistaw ikollhom parteċipazzjoni finanzjarja. Għanna nixtiequ nkunu kemm xejn prattiċi. Għadimt maġġu t-għajt, fatt anki għaddimna sabiex l-impjegati ma jiddeterminawx il-pass tal-ħidma tal-produttività ikunu il-robots li jmexxu s-sistema u għandi mistoqsija oħra li forsi miex stat marbuta ma' suġġett li qegħdin niddiskutu. Kif is-soċjetà tista' tisfrutta minn din iżida fil-produttività? hemm il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-ħaddiema iżda anke l-parteċipazzjoni finanzjarja tas-soċjetà fiċ-ċiklu ta' produzzjoni. Grazzi ħafna um, McIntyre tal-ICR. Chairman, thank you. Grazzi, President. Jiena naf li tleft ħafna mill-prezentazzjoni għal sad niskuża ruħi għal dan. Iżda kelli nkun banda oħra hija sitwazzjoni diffiċli. Jiena nifhem li sur kaza ili hija ħasra li m'hawnx iżjed ħin illum hawnhekk preżenti. Iżda ċi minn ta' diffikultà jiena dejjem nitlob għal gruppi iż-żar illi ibatu biex il-ħqu mal-laqat kollha ma naħsibx li din hija indikazzjoni ta' l-interess Mela jemma sal lejn l-aħħar tal-prezentazzjoni dwar ir-repatriazzjoni tal-xogħlijiet. Dan huwa suġġett li lili interessani ħafna. Jina rajt f'pajjiżi stess, bosta u bosta eżempji fejn jien mhix kwistjoni ta' robots li qegħdin jagħmlu xogħol xogħlijiet li kienu telqu ħafna mill mill raġunijiet jorbtu iżjed ma' tqassir tal-katina tal-fornitura u preċiżjoni. Per eżempju l-fornituri tal-Jaguar u Land Rover fil kostitwenza tiegħi kienu qed jagħmlu ċerta mix-xogħol fiċ-Ċina. Issa qegħdin isiru lura l-Ingilterra mhux mill-magni dawn isiru mill-ħaddiema. Għaddastant, repatriazzjoni fl-opinjoni tiegħi m'għandix x'tassam fir-Renju Unit. Ma' robotika jew l-awtomatizzazzjoni. għandha x'tassam ma' ħiliet, ma' kwalità u mal-ħin illi inti il prodottu għazatti fuq l-adba tiegħek stess mill-Alexandri il jaguar Land Rover fil-kostituenza tiegħi ikun ġeneralment l-iffukar tijaj meta nkun qiegħed nara dan is-suġġett. L-automatizzazzjoni fil-kumpanija ġabet żieda fl-impjegi minħabba żieda fil-produttività għaliex kellna problema bil-produttività fir-Renju Unit. Iżda issa il ħaddiema tal-industrija tal-produzzjoni tal-karozzi huma fost l-ola f'termini ta' produttività tal ħaddima kollha fost il-ħaddiema kollha fil-pajjiż. Jiena naqbel mas-sinjura li qalet li l-produttività mhix frott ir-robot hija tal-kumpanija tal-ħaddiema. tal kumpanija tal ħaddima tal kumpanija tal ħaddiema L-investiment għamel differenza kbira, iżda jiena naqbel perfettament illi il robot mux mhux ħaddiem ir-robot huwa l-odda il-magna illi l-ħaddiem ma jużaw. Huwa ta' pjaċir nisema' tajt dan. Jekk hemm xinżidu dwar il kwestjoni ta' produttività, U anke dwar din il-kwestjoni ta' repatriazzjoni jina lesta nidħol dan id-dibattitu. So, jetzt wäre Marian Harkin dran, macht Renate Weber. Marian Harkin issa. Grazzi. Ippermettili nirringrazzja li tliet mistiedna tagħna l-preżentazzjoni tagħhom illum, Prezentazzjoni interessanti ferm. Naseb illi anke l-waqt ta' dan is-smieħ huwa eccellenti l xirbat tkellimna dwar il ġiet tal-regoli tal-ċivili fil-fatt dwar il-robotika u dan u appuntu dak li kanna namlu li konna dan it-tip ta' brainstorming l-għaliex dan jorbot mal politika pubblika mhux biss għal medda twila, iżda kien medda qasira u medja u jiena ninsisti fuq il-medda twila Il għaliex jekk il-professur Lovic jgħid li jekk hemm dan l-element ovvju, nibsa illi dan l-element ħa jispiċċa jolqotna f'wiċċna jekk ikompli jikber. Mela, jekk inħallu 50 sena oħra, naħseb iva. Jina kont kemm xejn sorpriż anke dwar il-politiċi il-ġew sostituiti mir robots Jistaw jiġu sostituiti mir robots min jaf il-qoddim. ċela darba ħana suppost nil-leġizlaw għal medda medja u l-qasira. Nasab jagħmel sens illi Jiena naqbel ħafna mal-parteċipazzjoni finanzjarja tal-ħaddiema tal-impjegati din hija tweġiba xirqa għażminijiet li ngħixu fihom. Madana kollu, meta wieħed jara anki l-ambjent il-ġdid il-inġib bl-automatizzazzjoni mhux bez dwar il-partiċipazzjoni finanzjarja klassika, k-sieda x xejjer jiġi maqsum l impjegati hemmhekk għandi mistoqsija l-ewwel nett din mhux tkun sitwazzjoni kollim l issa situazzjoni kollim kien. Għalissa l-soċjetajiet l izjet żviluppati ħajkunu f'din il-pożizzjoni iżda ma nistax nimmaġina f'pajjiż eh, fejn għandek numru kbir ta' ħaddiema li benefikaw mis-sida li jirċievu. U se jgħodu jgħamlu, jgħodu jilagħbu fil-parks, jgħodu jilagħbu fuq il-tablets tagħhom. Hemm il-fattur soċjali u psikoloġiku fejn inti titħallas man nies meta tħossok utli anke fuq il-post tax-xogħol. Ma nistgħux inwaqfuk ix-xogħol kompletament. Rridu nifmu r-reperkussjonijiet ta' dan ser ikunu. Ir-robots ma jikkonsmawx, in-nies jikkonsmawx, iżda biex jikkonsmaw irid ikollhom il-flus x'jonfqu. il-robots nistaw najdu l-om għodda, zdumma għet jissostitwixxu l-ħaddiema. Il-produttività iva sejra t-izdiet iżda jekk in-nies ikollhom iżjed inqas flus fejn biex kollom hemm iżjed qat. Meta inti ċaqla fabrika minn pajis għal jorlax hemm benefiċċju jfisser li hemmhekk ħajkun hemm inqas flus għal konsum din kif nistaw nsolvuha dan huwa ċirku vizzjuż. Xinu ma l-implikazzjonijiet makroekonomiċi dawn huma l-mistoqsijiet li għandi jien. Grazzi. Siħafna li ħafna lilek. Il-gwej mis, pero ma uħat prezenti ma mil ħodor iva, anzi memħat. Għanna l lawra ġeja mux prezenti, hija nef laqqas Dominik ma tajn mux fil-kamra. Mela għanna lista miftuħa ta' kellim. U poġejt mistess, stess, qed jgħid il-President bla mistrija. Nixtieq impoġi erba' xi erba' ħames mistoqsijiet. Jiena ħtim ħafna fuq il-mistoqsija dwar x'qed nistennew meta niġu għal rappreżentanti ekonomiċi fl-Iżvizzera u fil-Ġermanja u l-Awstrija. U hija sitwazzjoni pjuttost interessanti l-ekonomija tistenna fil-20 sena ġejjin li d-digitalizzazzjoni twassal għal żieda fil-produttività ta' bej 13 u 14 li hija pjuttost figura ambizzjuża għolja. Ejja nimmaġinaw li aħna konna xi ħaġa remotament rib ta' del figura fil-żieda fil-produttività fil-Ġermanja, fl-Awstrija li kiku kien ekk il-kas saftit snin ilu konna naraw produzzjoni għolja ħafna. Li tammilni daqxej nervuż meta niġu għal konsegwenzi fuq lat ta' persuni impiegati iżjeda fil-produzzjoni f'kumpaniji industrializzati fl-ħat tal-ġurnata fil-passat dejjem wassal għal figuri negattivi flat ta' impjegati. għalmenu f'dawn is-setturi partikolari ta' żvilupp industrijali, allura da xejn ħasseb jien qed il-President jekk nikkonsidraw il-konsegwenzi li jirriżultaw naraw li hemm ħtieġa kbira għas-soċjetà biex tieħu azzjoni u biex id-dinja ta' politika tieħu azzjoni. Dinja xi ħaġa li timmotivani verament u nixtieq insaqsik l-esperti x'jaħsbu fuq din. It-tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ukoll fuq il-kwistjoni tal impiegi il-bieraħ. Il-bieraħ jina nixtieq eh, naqsam ma' ċertu entużjażmu ta' ċerti nies meta naraw il-futur eh, eh, pozittiv li għanna fl-industrija imma mhix xi ħaġa li inti tista' tipprova b'eżempji individwali smajna ċerti każijiet tal-Amazon pereżempju naraw dik is-sitwazzjoni fej 18 impjegat 1800 għandhom madwar 20 miljun eh, prodott jiċirkilaw u għet nitkellmu fuq 30.000 mbagħad impjegat loġistikament tista' tagħmel dan b'mod manwali fid issa d-digitalizzazzjoni kella allura impatt imma mhix qed qiegħda żżid l-impjiegi. Għax l-istrateġija kollha kemm qiegħda l-attenzjoni kollha qiegħda biex tneħħi tneħħi l-impjiegi. U dinja dinja id-digitalizzazzjoni f'kumpanija waħda biss tal-Amazon li jeda tneħħi tisra l-impjiegi minn qatt ta' impjegati u li jindiġajet ta' din jekk inti tħares li l-kumpanija fil-industrija tal-karozzi qabel id-digitalizzazzjoni u wara ħares li Bratislava Volkswagen bdiet bi 15 mit impjegat u issa spiċċa tal madwar 280 ruħ impjegati. Digitalizzazzjoni iva toħloq l-impjegi <clears throat> fl-ħata ġurnata ma nafx fuq għadin iktar naħseb illi tnaqqas l impjegi Il-professor Lovic jina rajt dan l-istudju l-ħarġ minn Oxford u għandi dubju tiegħi jiena fimt t teżi tiegħek li inti kollok kwalifiki aħjar fuq il level iktar baxx tal-impjiegi u jekk jiena nħares lejn din il-grafika ta' Oxford jekk niftakara tajjeb di kienet fih dan il sens il-range ta' impiegati, il digitalizzazzjoni iva ta' fetwawum ta' fetwawum u il-ħaddima li qegħdin fuq l-iskala l-iktar baxxa u dik l-iktar għolja jiġu affettwati. U dik il-mistoqsija tiegħi kif tassessja din il-ħaġa. It-tret kummenti, it-tret kummenti meta niġu għar reshoring wieħed mill-aspett ħarreċ naħseb il-kwistjoni ta' reshoring tistassi nistgħu narawha bħala tnaqqis mill-ispiża m'għandix tkun limitata din id-diskussjoni ma naħsibx li it-tamit li kollna impjiegi u li ċaqalqu min-naħa l-oħra ħajġu lura jekk verament jiġu lura irridu nikkonsidraw id-digitalizzazzjoni u razzjonalizzazzjoni wkoll ħajkun hemm ferm inqas li jiġu lura bħala numru il-reshoring iva jeżisti bħala fenomenu skont l-esperti parzjalment għax hemm ċerti sistemi ta' provvista fid-dinja digitalizzata li huwa impossibbli li li jsiru permess ta' ħidma li ssir fiċ-Ċina. Jekk xi ħadd jordna xi ħaġa, vaganza fil-satej ta' filgħodu u ta' sallu flaxija jekk din loġistika li bbażata tajjeb kellha taħdem e, l-artikli tal-konsumatur ma jistgħux jiġu prodotti fiċ-Ċina bl-istess mod. Allora dan huwa element e, essenzjali għal reshoring. Allura ċerta kwalità orja ta' impjegi ħajġu rixord lejn l-Ewropa forse ma jkunx jistgħu jissodisfaw l-aspettattivi tagħna ta' salari dak li għandu x'aqsam ma' esportazzjonijiet miċ-Ċina għall-Ewropa din hija mistoqsija oħra, problema oħra. Mela, kif naħseb jien l-affarijiet nasal konklużjoni li meta naraw iżida fil-produttività u iżida fil-valur hemm kull tip ta' possibilità li tista' teżisti biex aħna jkollna parteċipazzjoni tax-xogħol imma da jiddependi minn kemm l-impjegat ikun involut, allura mtiġi mistoqsi oħra. Jekk ikun hemm inqas ħaddiema paragunat mal-passat, kif ħan organizzaw sistemi soċjali? Bir-riżorsi ikunu eh, mezz mezz btali li eh, nies u ħaddiema eh, jitalmu ħili ġodda f'setturi oħra biex u ukoll daw il-ħaddiema biex isibu eh, impjiegi oħra eh, f'setturi oħra. Kull ma jmur iż f'daw is-setturi qed insibu inqas nies li qed jipproduċu iżjed u iżjed. Allura huma l-impjegati li li jitilfu. Mela, niskuża ruħi li tkellimt fit-tul imma jina rarament nitkellem kif tafu intom. Grazzi ħafna xi mistoqsijiet l-ewwel l-Onorevoli Regner. Nixtieq inkunu nafu iżjed fuq il-modell ta' suċċess eh, Spanjol eh, laborales daw l-għanijiet, daw l-oġġettivi li jitru li jitru li ma tajbin li huma verament ta' suċċess nixtieq inkun naf dan l-istudju kif jaqqat ma' digitalizzazzjoni u l-integrazzjoni ta' suċċess ta' dawk li huma qiegħda u l-seta innovattiva jina għadni ma' rajtux fid-dettall l-istudju ma' għandu jgħidina xi ħaġa dwar dan, imbagħad dwar id-diġitalizzazzjoni partiċipazzjoni fix-xogħol. Is-Feber qala dan huwa din hija problema kbira, enormi li għandna fil-Kumitat Libe ħna diskutejna l-robotika u kena diskussjoni dwar protezzjoni ta' data ma waħda wahda mill-affarijiet li hija ċara mill-bidu sal-aħħar li twassalni għal mistoqsija tiegħi. Ir-robotika tista' tkun taħtieġa jekk ikollok eh, ir-remote control fidejk. U dal-istrument allura jista' jintuża biex wieħed jipproduċi protattività l-impjegati u jista' jintuża tajjeb allura l-uniku initiative report tal-Parlament li rapport l-uniku rapport li kenna fl-2013 fuq il-partiċipazzjoni tal-ħaddiema huwa dan. Hawnhekk għandna l-prinċipji, regoli bażiċi li qegħdin fl-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema tar-rappreżentanti tal-ħaddiema jridu jiġu konsultati l-opinjonijiet jridu jridu fattwati u bbażati mill-imsieħba soċjali u kulħadd irid ikun u l-ħaddiema jridu jkunu eh, involuti bisħiħ. Anka jridu jinfuġu informati fuq il-risklijiet il-xogħol tagħhom. Daw ix-xogħlijiet bażiċi jisiru ikunu apposta fil-parteċipazzjoni tal-ħaddiema qabel id-diġitalizzazzjoni qabel ma tiġri id-diġitalizzazzjoni jiena naħseb ikun hemm il-bżonn għall-impjegati li jaħdmu fl-imkien ovvjament ma dawk kollha li huma sidjen biex jassiguraw daw l-istrumenti jintużaw kif suppost biex laffajt ma jmorux ħażin biex tinkunu nafu kif taħsibha inti f'din l-era ta' digitalizzazzjoni. U it-tielet mistoqsija jekk tippermettili fl-isfond tal-eżempji ħżiena ta' McDonald's McDonald's għana smajna ħafna fuq il-kumpanija il-modell ta' kumpanija dawn il-imsieħba fi franchise li nataw u e, li nataw u jħallisu e, ħafna flus u kontratti strambi u kontratti imsejħa in-house imma dak illi iżjed naraw naraw din l-offerta ta' partiċipazzjoni tal-ħaddiema li jipparteċipaw f'dak il-modell imma kif ikunu maħtumin it-taxxi ma jkunx hemm profit fl-aħħar ta' ġurnata biex jiġu imqasma. Nixtieq insaqs il parteċipazzjoni tal-ħaddiema. Kif tista' tmur iktar lilien fl-era ta' digitalizzazzjoni meta naraw dan il-modell ta' negozju partikolari li nħadem hawnhekk? di tider li iwa settur wiesa ħafna biex naħtmumna. Thomas Manimis, grazzi ħafna. Grazzi, ċer, grazzi li kallima, li tkellmu qabli. Illum tala snina jote, fraħnila, waħda mill-persuni mill-membri parlamentari Ewropej li huma daqshekk kattivi hawnhekk. Issa, mejnrat kien għalat ta' snin għawnek miet xi snin ftit tal-jemilu kien assistent għawnek dejjem kien attiv ħafna fl-attivitajiet tiegħu u jiddispjaċina ngħid illi dan il-persun din il-persuna ma tix fostna segwa dejjem kollox mill-qrib kien impenjat ħafna fix-xogħol tiegħu. issa dwar Silicon Valley, Google u Facebook u tajjeb wieħed jara xe tizir b'daw il kumpanji kbar. Fil-fatt m'hemm ħadd iżjed minn 30 li għandu iżjed minn 30 sena. U da għandu x'jaqsam u jintrabat mal-pattern ta' żvilupp li għandna fl-era ta' digitalizzazzjoni li se jkollha impatt ovvja ovvja dan u dan impatt ħajnħas kull imkien minn minna għall-oħra. Għax hemm ħafna nies illi huma self-employed li għandhom xogħol part-time u verament insaqsu jekk leġislazzjoni dwar l-impjiegi fl-Stati Membri jista' tkompli tapplika. Għax qed innaħdmu aħna fuq patterns differenti ta' xi flus jittieħdu d-dar, salarji, eccetera naraw iżjed il- il illi id-daħħal ħaddim u tkeċċijom il-higher end fire. U taf inti naf m'għandix ħafna żmien biex nitkellem hawnhekk imma ma diffiċli ħafna biex wieħed jiddetermina illi l-approċċ tagħna se jissokta li jiġi applikat allura kif nistgħu li n nies ikunu involuti fil- fil-sim ta', profitabilità li għandha tkompli. Allura, xinu, xini sistema ta', ta edukazzjoni li għanda li, jaw, li għanda li għanda tkun bazi ta' dan? In-nies li qed ngħidu li suppost ikunu dak li jieħdu deċiżjonijiet u msieħba soċjali iċedu postom għal xi tip ta' makkinarju. Jidir li li li li eh, għaw ħafna spirtu ta' individualità hawnhekk. Professur huwa bizzejt li ngħidu iva jista' jkollna parteċipazzjoni tal-ħaddiema jekk nimmotivaw lin-nies biex jinvolvu ruħom fil-dak nisirħa startups, nistgħu nassiguraw illi il-negozjanti kun jistgħu jgarantixxu eh, li ferminu bażiku li n-nis li jimpjegaw kemm idumu biex iżommu il-xol eh, tagħhom irrid ikun hemm ċerta garanzija li l-impjeg tagħhom ħaj jissokta taħt eh, kumpaniji oħra jew isem ieħor pereżempju jekk hemm xi takeover, hemm xi tip ta' possibilità ta' impenn ta' threshold fil-proporzjon tan numru ta' impjegati. Jiena ninkwieta li ċerti eh, kumpaniji li qed jgħidu li jridu jkunu iżjed produttivi, oħrajn jgħidu f'dal kas nipreparaw li nippreferu li ma jkollniex nies eh, eh, impjegati b'mod formali. Uħrajn jistaw jistgħu imexxu għaliex għalissa huwa huma l-magni li jiddeterminaw jiddeċiedu xi spers ħajkollhom bżonn jekk għandhom bżonn iżjed komponenti biex jibdlu l-affarijiet, allura huma l-magni li jiddeċidu mhux il-komponent uman. Orajt, jista' jkollok xi żewġ managers bnedmin biex jassiguraw l l-affarijiet jibqgħu mixin, ma dak li għandek bżonn bħala interazzjoni tal-bniedem, allura iva, mbagħad tista' tgħid li produzzjoni tiela l fuq, il-figuri huma ta' suċċess, imma ma naħsibx li tista' tinjora il-fattur uman e, f'dak li għandu xieqsam ħaddiema. Skużani ta' jitkellem twil fit-tul, ħudu paċenzja bija. Grazzi ħafna. Mela. robot kif jista jippresjedi fuq laqa. Hmm, interessanti din. Mela baqanna 25 minuti minuta għalfiri kull espert kjoġbu jitkellem fuq jitkellem fuq kull għal minuti min ħajibda mela sul miċijadiz grazzi ħafna grazzi ta' kommenti u eh, interessanti nishtiq nibda' fuq il-fat li hemm industriji li diġà ġew affettwati mill-era ta' digitalizzazzjoni. Irreferejt l-introduzzjoni il għaliex ma kellix biżejjed żmien imma l-industriji bħal pereżempju dik tal-mużika xi snin ilu l-istudenti tal-Università ta' Boston kienu qed jaħdmu fuq software tal-computer, program biex sharing ta' MP3 li biex kun possibbli. Ma knux jafu di teknoloġija kemm se taffettwa l-industrija tal-mużika u industriji oħra. Din hija diġà fat, fattu tal-ħajja, issa nafu li fajs tal-MP3 faċli li tixxerjom, ma, ma nibżon ċerti professjoni t għax nistgħu nidħlu fuqhom online imma f'din l-industrija kien hemm rapport minn tal-banek, fil-industrija tal-banek kien hemm rapport ta' Deutsche Bank u kien hemm rapport ieħor illi b'mod konkret qed jgħid illi hemm tibdil li s-settur finanzjarju jista' jiġi digitalizzat faċilment. Diġà hemm ċerti impjiegi illi ċedew għal teknoloġija jew ir-robotika huwa immaterjali li ma tip ta' impjiegi jew ta' jew prodotti se jiġu eradikati permezz ta' robotika. Anka s-settur finanzjarju mhuwiex immun immun, id-Deutsche Bank kien qed jgħid fir-rapport jew li hemm ċerti impjiegi impjiegi ġodda huma dawk illi għandhom speċjalizzazzjoni fid-data data kbira għall-AI u robotika impjiegi li jiġu maħluqa fil-futur u għandhom ċans bil jiġu sviluppati fih dan l-industrija bankarja. Dinja bidla dinja dinja il-bidla strateġika u qed insemmi s-settur bankarju għaliex skont id-dejta da, da din tintuża ħafna mis-settur finanzjarju għal b'xi mod li se jkollha impatt hemmhekk ukoll. Allura huwa interessanti li wieħed jara l-iżviluppi fil- fil-plejers il-ġodda, x'modelli ta' negozju qed jużaw. Qed naħseb fuq l-Amazon xi ħadd tkellem fuq eżempji oħra bħala l-Amazon stess. L-Amazon Kindle Fire x'jagħmel fl-Amazon? Għandhom dal ġeċ li jħallsu li jbijawh bċertu prezz minimu. Imma huma jiġi tal-Amazon jiġibdu il-lieħ il liħ il lieħ minn permezz tal-kontenut li kollu bżonn il-Kindle Fire. Allura, niġi lura għal-kwistjoni tas settur finanzjarju, aħna nistgħu naraw li hemm e, parteċipanti li qed jidħlu fis-settur illi mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji bħal pereżempju l-Google Wallet li fl-Istati Uniti eh, jippermettu pagamenti li jisiru. Allura mem bżonn ta' istituzzjonijiet finanzjarji, allura tistaw taraw kif l-isfontet jimbidel. Allura l-darboħra da jiġi lura għalina u ħafna minnkom semmew dil-kwistjoni fuq ċerta teknoloġija ta' li ila qed tiġi żviluppata, teknoloġija dejjem tiġi żviluppata, Allura jridu nsaqsu s-soċjetajiet tagħna u d-demokrazijiet tagħna biex joħorġu b'ċerti prinċipji kif se nħendiljaw it-teknoloġija. Dini m'għandniex ninjoraw il-mod kif il-bniedem juża it-teknoloġija diversi magni li ġew eh, maħluqa eh, kienu qed jeddu l impiegi u ċerti ħaddiema marru kissru daw il-magni biex jisalvaw il-xogħol tagħhom. Allura hija kwistjoni ta' soċjetà tagħna biex toħroġ mudell soċjali li jkun marbut mal-umanità. U naħseb din importanti mannix ninjoraw il-possibilità dwar id-demokrazija tagħna. the technology as I said before. Several of you mentioned... Għana ma s-saxum t-teknologi ħagġa li jetta. il-reshoring ta' digitalizzazzjoni. Nishti illi nsemmi l-autur Amerikan Robert Rich li għal fajt mill-kotba tijaw illi aħna pala kontumaturi għanna zewġ people u li d-daċidu xannu namlu, xnistaw namlu, xer namlu. Għaxek Għana bħala konsumatur rridu prodott birħis. Imma mbagħad bħala xaħat li huwa għandu sen f'kumpanija rridu nagħmlu li. Allora li ma rinda priorita. Li aħna għalina l-importanza il priorita hija li eh, ħatkun ħatatin iktar ħajrendi iktar pala isma mela li dan xogħol ħajmorru ċina l-kumpanija. Per esempio, mi kremen semma leġizlazzjoni. Aħna rajna s-situazzjoni f'bosta stati membri differenti biex naraw x'jagħmlu ma jagħmlux. Ħafna jagħtu inċentivi l-kumpaniji. Mhux kollha, semmis l Jina ma nafx eżattament x'inhu huma l-possibilitajiet, imma ma nistgħux nsew l-impatt tal-kriżi ekonomika. Ħafna minnhom daw ma setgħux jaqsmu li dawn l-aħħar sitt snin daw ma kellhomx il-profitti kbar x'jaqsmu, iżda hekk kif l-ekonomija tirkupra nittamaw li nkunu nistgħu ninċentivizzaw e, u l-leġiżlazzjoni tista' tagħmel hekk tista' tinċentivizza kumpanija ħjar. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar dawn l-iskemi min min jedduhom l-hemm irġiel, ġifieri irġiel li kullu kwalifiki għolja bħal qosirinek. Ġifieri naraw jekk għandniex introduċu il-prinċipju ta' ugwaljanza għandha tkun iktar trasparenti biex ikun disponibli kulħadd. Is-Slovenja il-trade unions kienu jgħiduna li iva, hemm leġislazzjoni fisse Il li introduċi skemi ta' parteċipazzjoni finanzjarja ma' peress li mhix obbligatorju kompanija ma jeżawix. Jiġifieri jekk it-trade unions dak il-każ jippromovu għal nijiet obbligatorji għall implementazzjoni tal-liġi u mbagħad jagħtu iktar għażliet dan jkun tajjeb għax b'sempju <coughs> fi Franza jagħtu ħasla lill-impjegati. Tridu ħasla li dan tinvestuhom il-flejjes, li tinvestuhom fi stokkijiet, xi tip ta' fond, jgħatu l-għażla U għana na studji li juru li jem impiegati franċizi li jgħazlu l-nek li jridu u dan jeminom iktar sodisfatti, iktar kontenti. Kien hemm intom ħana smajna wkoll il-suċċess tal-Laborades, Società tal-Laborades. Intervistejna ħafna kumpaniji fl-Ewropa biex naraw is-sitwazzjoni f'ħafna kwistjonijiet li ma kumpaniji jiksbu situazzjoni fejn kulħadd jirbaħ, kemm għall-kumpanija kif ukoll għal-ħaddiema. Dan, fi Spanja kien eżempju tajjeb ta' dan għax il-membri kellhom jgħaddu minn fażi diffiċli ħafna, speċjalment tul il-kriżi imma introduċew miżuri soċjali naqsu mill-spejjeż imma xi eh, mod naqsu l-kontributi. U qalu illi jekk bad ma saxi qambal, mela ma xi qabbel il-membri. U kellna nagħmluhom għamdi, nagħmlu għadi. Issa fil-Greċa, kumpanija tal-ikel, jew l-Italja, kumpanija tal-ikel kol kizgu sitwazzjoni fejn kulħadd rebaħ. Konsultaw mal ma mal-kumpanija rappreżentattiva. Fuq minn qabel fuq l-iskemi, qabel ma daħlu l-iskemi, għom fil-bidu mhux fl-aħħar meta kien jiġu Ġifiri, ta' tassew kienet ħaġa ta' staġib li raw il-kumpaniji tagħhom. Kien kumpaniji fil-Greċja fejn l-impjegati kienet għom flus li kontanti likwidi għax kienu jafu li bil-problemi mill-banek dawn il impiegati tagħhom ma setgħux jħallsu għal skejjel pereżempju spejjeż sparijiet u tija. Imma l-importanti li rajna kien kien hemm eh, fiduċa bejn il-ħaddiem u min ħadmu u l-mexxija tal-trade unions ukoll. Rina sepp li skadil il-ħin. Grazzi tassew, Professor Lovic. Iva, grazzi. Ħan bon wieħed wieħed. Mela nabdew sur kaza. Majnuna potenzjali hull fp Aħna wara l-screening tal-Stati membri kollha rajna li m'hemmx xkil fundamentali legali għal partecipazzjoni finanzjera li jipprojbixxu dawn l-iskemi l elementi huma preżenti kollha fil-pajjiżi kollha jistgħu jiġu implementati. Iżda dak li importanti li nisqu għal għajnuna mod partikolari inċentivi fiskali waqt li mhumiex prerekwiżit għal din il-parteċipazzjoni għax hemm skemi li jeżistu mingħajr ebda għad-sens fiskali imma ħafna drabi f'dawk il-każijiet fejn il-inċentivi fiskali huma mwettqa daw mhux għalfejn jkunu ġenerużi, sempliċement simboliċi dawn effettivament jappoġġaw din it-tip ta' parċipazzjoni finanzjarja u hija tombatatura l inċidenza ta' dan, l-ammont ta' dan. Ġivi, hemm ħafna nistgħu nagħmlu bħala parlament li jibbotta biex ikun hemm iktar minn dan it-tip ta' parċipazzjoni FP biex eh, nindirizza s-narva Steinbrook jider li huwa ovvju situazzjoni fejn mhumiex tas-soltu tampijek jħol u problemi, specialment meta jitkemmu fuq parċiċipazzjoni tal-ħaddiema fis-suq għax nafu li dawn is-sitwazzjonijiet mhux tas-soltu ma għawx taħt eh, approċċi prattiċi. Ja kwestjoni ta' aċċess tal-parċiċipazzjoni tal-ħaddiema meta niġu għas-sieda. Dak il-punt qed prova nagħmel aħna qed nippruvaw nifokaw fuq il fat li robots ma miex ħaddima u ma għodda biex jenu l-ħaddima imma tal proċess li t-siru għodda qed jisiru parti mill beneficju ekonomiku u kol. U naħseb li Ta' ma jistax jieħu post l impiegati ovvijament, il-nis ma jistax jużaw dawn l-odda, jekk inti daw l-għadhom zax inti jek il-persuni mhux qed jużawhom. Issa meta niġu għall-aċċess għall-kredit ta' investiment, il ħaddima Mandomx il-kapital biex jishtru l-kumpanija. Jew biex ikollhom it-tip ta' parteċipazzjoni bħala konċett. U jekk mandomx flus infadla. Mela tista' titkellem fuq isma li jistgħu jużaw bħala ilieħ. U kapitan. Is-Sinjura McIntyre. Jiena naqbel li iva li hemm differenzi kbar u dawn jirbtu ħafna fuq setturi differenti u l-eżempju li rrid nirreferi għalih kien illi ikun marbut ma' teknoloġija ta' informazzjoni ta' IBM u il- meta kienu qed jipproduċu l-motherboards fi Stati Uniti. U kollha titkellmu hekk fil-qasam tal-ICT u robots Però fil-industrija tal-karozzi hija differenti biċċa tax-xogħol. Iżda tajb li nfakrek illi waqt li fis-sittinijiet l-iktar kumpanija li kienet trendi kienu General Motors u kienu jagħmlu qlieħ ta' 7.6 biljun dollaru fis-sena kienu jimpiegaw 600.000 ruħ. Illum huwa Apple. U jekk tagħmel kalkoli dawn jiġġeneraw 89 biljun dollaru fis-sena u jimpjegaw 92,000 ħaddiema. Jiġifieri hemm din bidla f'bejn setturi f'termini ta' produttività. Il-ġid fejn qed jiġi iġenerat fis-soċjetà post-industrializzata. Importanti, forsi naħseb ikun interessanti li ntik naqra riċerka li ħarġet mill-ekonomist li naħseb ikun eh, tajnuna għalik. Iva, issa għal-kollega li miss, inti għandek raġun. Tinja diskussjoni ewlenija eh, ta' ħilit kbar, ħilit olja, ħilit baxxi, ħilit medji min għandu forsi ħilit ktar baxxi għal dak li tip ta' xogħol. Forsi qasem qas tiġik eh, tiġi għabillek illi tamel tamela automatizzata, per esempio hairdressing. Pero din ta' ma jfetwax il kolħat ġiviri mux bis minn forsi baqas bis mandu ħilit, jew manki minn għandu ħilit iktar għol, naħala tal-iskala minn kolmu avukati. avukati Eh, persuni li Mbatt narawhom fil-taqsima fil-saf tan-nofs eh, fejn hemm impatt u potenzjal kbir ħafna hemmhekk għal progress u żvilupp. Iżda l-inugwaljanza tal-paga mbagħad il-problema jinkwitu dan jekk ħabqa hemm, anzi jekk ħad tabmur xallar, jekk ħaj teknoloġija ġdida ħad magħha min jitlef u min jirbaħ. Ġvija wassaf ta' nofs hawnhekk li iktar huwa viżifna. Eh, Qed nitkellmu bħalissa dwar 2-3% ta' persuni li issa meqjusa bħala rebbieħa. Iżda Inti kif tista taċċerta illi dan jisir aċċettabbli soċjalment din il-bidla? Mm. U x-xaffet ħajkollu fuq gruppi distinti? Kien ħarsu lejn l-inugwaljanza tal-pagi. Din xi ħaġa li dnum u li majnejna. Kien hemm min staqsa dwar il lan ta' dana kollu kif is-sosjetà des laborades jilħu lan tagħhom. Ma tax għandi biex ċansu noqgħod nidħol sa' fit-dettalji kbar issa is-sosjetà des laborales ilhom 30 sena japperaw u ilhom jinvestu fiha din iskema nistgħu nużawhom bħala mudell soċjetali, mod kif eh, nistgħu inkomplu naħdmu fuq politika tas-suq aktar attiv. Persuni mhux impjegati jistgħu jisibu xogħol permezz ta' des laborales u dawn l-istudji juru illi meta mqablu ma' konċetti oħrajn dawn jieġu bidaħlu il-nies qiegħda f'posta tax-xogħol benefiċċji ħafna ola. F'termini ta' spejjeż. Soċjetà deslaborali sumbat imur minn fuq ukoll għax jikber u jkun jista' joħloq iktar postijiet tax-xogħol, jkollu iktar kapital u rata ta' sopravivenza tagħhom meta mqabla ma' kumpaniji kummerċjali Eh, tradizjonali huwa tajb ħafna. Pont ieħor huwa li hawnhekk il-lajn tal-labra hija fuq il-possibilità tifoka fuq il-possibilità li inti ikol tagħti benefiċi ta' impjieg marbuta mal-impjieg li minn kien qiegħed Hemm ħafna żgħażagħ illi qatt ma ħadmu illi jitħallew barra milli jistgħu jkunu sidin tas soċjetà laboral u allura qed naraw kif ħanalbuha di. Allura nistgħu forsi nħarsu ftit lejn aċċess għal mikrokreditu, biex żgħażagħ li m'għandhomx storja, m'għandhomx m'għandhomx esperienza ta' xogħol għandhom fit-tip ta' ċess, ikollhom tip ta' ċess ta' fondi permezz ta' fondi ta' kreditu illi jumbat ikun self eh, li għandu għandhom jħallsu iktar il-qoddim. Aċċess għal kreditu dejjem ikun limitat s-soltu għal kumpaniji PLC, kumpaniji PLCs. Iż-startups dejjem huma żgħar ħafna anki negozji micro fil-bidu. Għet nħarsu lejn responsabilta personali għonek personal liability. Importanti ħafna di. Issa, mistaqsijiet ta' s-surman, daw kienu maħal mistaqsijiet anki s-surveber. il-problema hija access għal kreditu. L-eżempju tijaj ta' ESOPs, il-Employee Stock Ownership Plans, Jis japplika l-istess konċett tal-sossidjadis laborali tal-jum. il-kompanija t-inċtara minn kompanija oħra, mela il-fiduċa, anzi il-fidu il-trust għanda ikolla aċċess għal kreditu li jindu jiġi finanzjat minn li tal-ġejjeni, mux li ta' personi li jgħat mandomx kapital issa. Issa fuq il-affas legali ktar b'saħħitha. Dawn l-arranġamenti jaħdmu aħjar meta jiġu negozjati permezz ta' ftejn kollettiv bejn il-ħaddiema u min iħaddim. Imma taftemit Ehm, transkonfinali bejn il-kumpaniji. U l-problema li mhux jassax li hemm xkil legali, għamnu nuqqas ta' leġizlazzjoni. Tejn ħafna li kiku jkunem leġizlazzjoni aħjar li tippermetti li jkun hemm rikonoxximent u promozzjoni u żvilupp ta' skemi ta' parteċipazzjoni f'kompanji f'temiet ta' kumpaniji transnazzjonali li jistgħu jiġu mifhuma mod transnazzjonali. Ġifiri jek aħna ser nkunu t-fittxu biex nirfinaw l-emmu la u għatan tal-leġislazzjoni hija xi ħaġa li l-Ewropa tista' taħdem fuqha. Għasab illi Business Europe jista' jaħdem hawnhekk fihom. Jinsab ikun interessati fid-diskussjoni. Ser ikun hemm diskussjoni llum din is onki anki għonek hawnhekk għal dak li huwa l-pilastru tad-drittijiet soċjali. Jekk Iħna eh, irrid dawn u mażempi ta' fej l-Europa tista tkun ta' interess ta' ta' ta' jnuna, tista' ta' merxa ħaġa. Jena nasta nara kif intom tistaw tibnu firxa ta' appoċ għal ħaddima illi għedin jiprovaw jimplementaw dawn it-tip ta' skemi. Jena naqbel mi ted ħafna li għandna bżonn narfu aħjar kull tip ta' ħaddima fil-liġi u fil-prassi u mod partikolari biex narfu illi e min iħaddem jista' jaħdem ukoll, jista' jkunu tal-istess riski u li għandhom l-istess appoċu protezzjoni pal impjegati u nistaw naħdmu eh, fuq dan għal kull parti tal-industrija. Iżda, jekk għandek prinċipju jekk inti ħarsej prinċipju ewlieni ta' trade unions huwa għandu jkun għandhom ikollhom aċċess l iskema u dan għandu jkun ukoll għal dak li huma il-pjattaformi tal-online workers u jrid ikollhom aċċess għall kumpanija skema ta' kumpanija. U fuq dil kustjoni tal-30-40% pala produttività e, u dan l-bat ta' numru ta' ħaddima, jina naħseb illi tajjeb illi jinti semmija di pala xaħġa li jenna nżomu sabajnejn fuqa. Eh, u minnu, u possibli illi jinti tista taħdem inqas sijat għal-istess paga u li dan jista' jkun negozjat minn ħaddima u li huma ta' livell ta' ċertu livell. U dan jisara ħafna fuq il- il-ħaddima ta' fejn jinstabu fl parti ta' ħajt ħajtom jinstabu. U ma importanti ferm, jina musa nipprova n-argumenta kontra li jinti taqla li sess paga u taħdem għanqas, imma jekk aħna ħanoqodu ħajkon aktar flus f'ċirkulazzjoni mela rridu li il-pagi jizdidu u jridu iktar minn dak liħ illi ġejjin minħabba l-produttività illi il-ħadima għedin jużaw permezz ta' dan il tisħieħ tal-ħiliet tagħhom biex eh, jiddaħal fil-pagi tal-ħaddima biex ikun sew jifrixu aħjar fl-ekonomija lokali biex ikollhom il- dak il-imbottatura eh, li eh, l-ekonomija kollha tagħna għandhom bżonn. U fuq il-kwistjoni tal-bżonn tal-li naqsmu benefiċċji. U sarkastika ma għalhekk qiegħda mhux għalhekk qegħdin it-taxxi. Aħna rridu naraw illi dawk il-kumpaniji li għandhom profitti kbar li jħallu t biex ikun hemm ridistribuzzjoni fis-soċjetà. Eh, da ma jfessirx illi sej ma jista' jsir għaliex jidir li illi ma jamil sens mill ta' soċjetà li jinti tħares li kumpanija li għandu skema ta' parteċipazzjoni finanzjerja u tipprovdi taħriġ u tinvesti fi żvilupp karriera li hija xi ħaġa li hija denominatur iktar baxx u hija xi ħaġa li mm, ma tantx għandu effett tal-mela ta' politika. l ideja hija għanna għandna naqtaw it-taxxija l-bar jew għanna l-istess mod bħalma għamlu il-riski oħrajna s soċjetà ngħidu li dan ser jiswinna aktar flus għall-istess kumpanija li mhux qed jinvesti f'dak il- dak il-ħaddimhom li mhux qegħdin jingħataw isem sem tal liħu jek jekk ngħidu mela mill-elementom ngħidu ngħidulhom mela mik mhux tqassmu liħ Internament mela ħan kom aktar. U din hija d-diskussjoni li jridu ħorsu li aktar milli li nintaxxaw inqas askem oħrajn. Aħjar nintaxxaw dawk li mhumiex involuti aktar. Naf li li qed nisema' isinti kontra diġi l-nifsi għonek, għaliex jiena naqbel bisi illi ir-regoli fiskali, regoli ta' taxxa, e, waslu għal ta' ta' deċiżjonijiet dan iskemi, tip ta' skema li jena t-referi għalija qabel, illi kien dwar illi nħedġu il-ħaddiema illi ndaħlu il-flejes font ta' talim li t tuża xi darba fin tul ħajtek, iktinti t tista' tuża bħala trattament ta' taxxa beneficjarja li eh, mela jkun jagħmel iktar sens meta mqabbilha ma' dawk il-kumpanija eh, li ma neta tebda għajnuna ta' xejn. Mistoqsija wkoll eh, kwistjoni oħra skużawni oħra li toħroġ ħafna f'dan id-diskussjonijiet illi nippreservaw id-dinjità tal-ħaddim f'dan kollu willi hemm differenza bejn xogħol differenti. L-xogħol mhux biss komodità, la jellow issa jgħidu u jistqarru illi il-xogħol tal-ħadimar jiġi trattat differenti skont dak illi jagħmlu. Grazzi. Grazzi ħafna Esther Lynch. U bekka u din id-diskussjoni iżda mhux id-dibattitu fuq is-suġġett, id-dibattitu fuq id-digitalizzazzjoni. Nixtieq nagħmel xi tnejn tliet kummenti tal-aħħar biex nagħlaq biex nagħti taqsira ta' diskussjoni tal-lum. Naħseb semmejna l-kwistjoni tal-valur ħafna. Il-parteċipazzjoni tħollu zorbot anke fuq il-politika politika li teħtieġ anki organizzazzjoni dwar id-dritt tal-ħiliet ksib ta' ħiliet għal xogħlijiet iżjed ambizzjużi. Jekk riżultat ta' digitalizzazzjoni kun ifisser illi kun hemm inqas inqas nies involuti, kif jista' jkollna partecipazzjoni f'soċjetà fejn qed nilliberaw l-istrumenti biex noħolqu impjiegi ġodda. Hemm bosta u bosta esperti li jgħidu illi din hija raba rivoluzzjoni industrijali. illi differenza minn dawk ta' qabel bi prodotti ġodda anki jekk forsi tkun din tkun l-ewwel rivoluzzjoni industrijali. Forsi din jitot għal familji politiċi il-gbar għonek prezenti. Hija importanti strateġija politika biex nevitaw l-effetti negattivi ta' dawn l-iżviluppi. Kif b'mod politiku nistgħu nagħtu riforma lil dan il-proċess, kif nakkumpanjaw hija importanti li jkun hemm imbottatura politika. Mhux kollox ħajkun wartu żgħar u ħajissolvi ruħu waħdu. Hemm bżonn ta' gwida politika. U rridu nkomplu id-daħdidiet fuq dan is-suġġett nittama bl-appoċ ta'kom, jina xena namlu dan Nirringrazzja l-esperti u ħan nerġaw nissuktaw it-taħdidiet fuq dan il-sujġet. kom għal dibattitu ieħor. Il-grupp ta' ħidma dwar id-diġitalizzazzjoni nhar is-27 ta' Settembru fis Il-bira ħrajna fit-taħdita tagħna tal-Kumitat illi huwa essenzjali li niddiskutu Grazzi u eh, nixtieq il-ġurnata tajba l kulħadd. So, dann setzen wir die Sitzung des Beschäftigten. So, es melejan komplu. bil Atana. Pont 16, l-approssimazzjoni tal-liġi dwar il-rekwiziti l-accessibilta titlu twilu komplikat. komplikat Mela, kenna. Fil-fatt il-prezenza ta' xi interpreti wkoll issa għadem kosha fil-fatt għadem kosha u il-reprezentazzjoni tal-Kummissjoni jista' jintervjeni. L-ewwel nisimgħu mill-Kummissjoni Emmanuel Grange minn DG Ample u mbagħad ta' Platensja esperta ta' DG emplu. L-ismijiet mux ta' stand faċli ti pronunċaw kif suppost u niskoza ruħijiet il-President. Fidejkom mela, fidejn il-Kommissjoni. Grazzi. Iva, prontum, etta tajja bismi, kif meċ xaqt nibda di prezentazzjoni bil-infakkar li aħna diġa mena prezentazzjoni simili fuq dan il-dokument mill-kum fil-Kummissjoni Jemko ehm, f'Marzu u kena ċans li nispiegaw id-dettalji tal-impact assessment tagħna f'Mejju. Konna bdejna diskussjonijiet mal-Konsillu kol u kien eh, laqa mal-President tal-Olanda u anke mal-President Slovakia il laqa li mis tal-Kunsil ħajsi minna u ġemata oħra fuq il-ħtiġijiet eh, tal-funzjonali tal-li għandux qasam mal-għatta accessibilita. Grazzi tal-li taġna ċansi li nispiegaw il-dokument u kompless u tekniku. Nittama li konni ċans bizzejiet biex il prezentazzjoni imma Ejdu li jekk għannek jinnaf għandi xi limitu taħin. Nasab Naħseb għandi bżonn 20 minuta biex nitlu fil dokument Għanna Għaddi l inglis għalli xan ħafna lingwa specifiku ta' dan il-dokument. Yes. So we have tried to explain first um, the economic reasons that we had Provajna nispiegaw raġunijiet ekonomiċi li kien hemm wara l-proposta tal-att aċċessibilità bl-adozzjoni tal-istrateġija ta' diżabilità fl-2010 l-Kummissjoni daħlet tal-impenn li tagħti lin nies b'diżabilità l-possibilità li jisfruttaw mid-drittijiet kollha tagħhom bil-parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà u fl-ekonomija Ewropea permezz tal-tneħħija tal-xkiel kollu Din kienet waħda mill-prijoritajiet tal-istrateġija bit tisħiħ tal-ħidma tas-suq intern fuq il-ħidma fuq regoli ta' aċċessibilità u permezz ta' servizzi u prodotti aċċessibbli ħanejnu lill-industrija illi twassal għal prodotti iżjed aċċessibbli bi prezzijiet aħjar mill-lat ekonomiku ħan nizguraw li kunem frankar tal-prezzijiet fuq l-ispejjeż marbuta mal-aċċessibilità. Dan il- wassal għal impatt pozittiv mis soċjetà għal 8 miljon persuna b'disabilità, 20% tal-popolazzjoni il qegħdin jixxieħu u għandhom limitazzjonijiet ta' fil-funzjonijiet tagħhom. Aħna xtaqna nsemmu wkoll illi bħalma semmejna miżuri li qegħdin itejbu jippruvaw itejbu il-miżuri l-aċċessibilità ħana rridu nkunu nistgħu nikkompetu fissu globali. Raġunijiet oħra l aċċessibilità huma dawk legali. Fil-fat dan jista' wassal għal aċċessibilità ola li l-Unjoni Ewropea u 27 stat membru ratifikaw il-konvenzjoni u l pija tal-istati membri sejrin jiffinalizzaw il-proċess ta' ratifika. Aħna id-deċidejna illi fil-fat il-konvenzjoni għandha tiżgura l-aċċessibilità b'mod partikolari fl-ambjent u fin jitħol ICT, il-Komitat ta' Ġnus Maquda tul id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità kompla jiċċara l-applikazzjoni b'mod partikolari indika il-bżonn il-bżon tal-obbligu l istati membri li jridu Jina taw l-istati membri sabiex jintlaħaq progress għadastant la senza ta' koordinament fuq livell ta' Unjoni Ewropea sejra tuassar għal leġiżlazzjoni diverġenti u frammentazzjoni tas suq intern. Hawnhekk għandek anke dawk l-elementi meħtieġa mill-konvenzjoni illi meta jiġu inklużi waslu għal l-applikazzjoni tal-artiklu 10 tal-Konvenzjoni tal xnus Maquda l-Astant min se jibbenefika mit tal-xkiel għalina bil-proposta tagħna l-beneficjarju dirett hija l-industrija produzzjoni u l-provvista ta' servizzi. Għerni xinna nisimplifikaw il-ħidma ta' dawn kollha u tom ċertezza legali il-lib l ħuq tal-kriterja ta' jkun hemm ċirkolazzjoni ħielsa ta' dawn il-prodotti. So intern aħjar biżjed prodotti ta' impatt u servizzi aħjar ikunu ta' benefiċċju għal l-istati membri u għal persuni b'dizabilità u l-anzjani. Permezz anki apparti dan il-prezzijiet aħjar rridu ma ninsewx illi ħafna minnkom forsi jiftakru żmien fejn il-titip tal-monitor għan nisa minn bid-dawl kien jiswada s kompjuter seħilu il-ġurnata dan m'għandux il-każ. Il-benefiċċju ħajkun mifrux għal kulħadd provajtu pereżempju taqraw screen meta nsejtu il- nuċċali jew inkella tipprova tixbet il-flus meta ix-xemx tkun qed tiddi fuq l-screen. Għal-astant, l-accessibilità imtejba u waslet vantaġġi għal kulħadd. L-armonizzazzjoni ta' regoli ta' accessibilità tiffaċilita anke ċali ħieles tal-persuni b'diżabilità biex jistgħu jiċċalqu minn stat membru għal ieħor fl-Unjoni Ewropea madankollu dawk li liżjed li ħajgawdu mill-att ta' u huma l-impriżi daru medji huwa minnu illi huma għandhom riżorsi limitati biex japplikaw 28 regola differenti ta' l-Unjoni Ewropea, set ta' regoli jkun ta' beneficju ola għal-jom. Dak li huwa kopruta fl-attar ċessibilta xinu. Din hija inizjattiva illi tuża strumenti stabiliti fissu intern, tuża prassi stabilita dawn ġew identifikati bħala importanti għal konsumaturi b'diżabilità tieni juża l-istess rekwiżiti biex jiċċara t-tifsira ta' aċċessibilità fil-liġi Ewropea illi fiha l-applikazzjonijiet rilevanti bħal direttiva tax xiri pubbliku tirrikjedi l-aċċessibilità Madana kollu l-ebdu għed minn dawra telekali ma jiddefinixxi xini aċċessibilità. Ir-rekwiżiti ta' accessibilità fl-att ta' aċċessibilità jiġi definit biex tiġi definita l accessibilità f'dawn iċ-ċirkostanzi u meta jiena nara l-implementazzjoni tal-fondi strutturali fid-diġitana tiġana raw bżonn li jkun hemm approċċ komuni u referenzi komuni fl-applikazzjoni u fl-implementazzjoni tal-fondi. Dan se jgħin biex infetħu opportunitajiet ta' xiri pubbliku fl-istati membri differenti minn dawk fejn hemm stabiliti tara l-istess rekwiżiti, l-istess regoli ta' fornitura u l-istess regoli l-amministrazzjoni pubblika. Fil-fatt għax hemm proposta tal-aċċessibilità Ewropew Għafas dan għall-aċċessibilità fl-Europa u proċess orientat l-aċċessibilità illi kollu rekwiziti ora u joħollo uh, possibilità ta' ċaqli għal prodotti u servizzi għana merdux waqfu l-innovazzjoni fuq smal li huma moderni ħafna u jeħtieġu għal da' stanta iżjed ħelsien għal progress. L-għat ta' ċessibilta joħollo uh, obbligi għal uh, prodotti biex jisaw u anke servizzi b'mod ħieles l-operaturi ekonomiċi jridu jilqu konformità fl-ewwel stadju fil-waqt li jużaw il-mekkaniżmu sorveljanza tas-suq biex jiverifikaw il-konformità. wassal anke mekkaniżmu ta' nforzar għall-konsumaturi sabiex jieħdu azzjoni. U għal konformità tal-prodotti innovattivi qed niżguraw li meta dawn is-servizzi jkunu konformi jkunu jistgħu jiċċirkolaw b'mod ħieles fis-suq intern Dan kollu jisir permezz ta' proċessi stabiliti u mekkanizmi illi huma stabiliti fis-suq intern xejn rivoluzzjonarju f'termini ta' proċessi, apparti dan hemm l-istess rekwiżiti bħalma ġew msemmija preċedentement biex niċċaraw it-tifsira ta' aċċessibilità fil-liġi Ewropea. Importanti ħafna biex navitaw għasta ftejm, x'ma jagħmilx l-att ta' aċċessibilità, ta' mhux onnipotenti. u ammirat biex tkun inizjattiva business friendly din hija raġuni li ma tużax rekwiżiti tekniċi dettaljati li jistgħu jsiru obsoleti u jxekklu l-kreattività u l-innovazzjoni mill-operaturi. Fil-fatt huma dawk il-prodotti inklużi fil-valwazzjoni ta' impatt li għaw taħt din il-kappa fil-fatt dan jintlaħaq permezz anke tal levitar ta' pis amministrattiv sejjet. U dar il-punt nisemmi zjattart, il-miri tal-direttiva ma jemendawx il-leġilazzjoni settorjali iżda jimxu jitfit maħħu jkomplu jisaxħu regoli diġa esistenti. Nimmaġinu ħajkolkom xi mistoqsijiet dwar l-evoluzzjoni ta' impatt iżda xtaqna intukom ftit informazzjoni dwar sa minissa issa. Fil-fatt l aċċessibilità ġie mfassal bir-reqqa wara l-evalwazzjoni ta' impatt dettaljata bażi ta' konsultazzjoni u diskussjonijiet li kellna anke fid-dawl tal-Smart Regulation l-evalwazzjoni ta' impatt tanalizza mhux biss in-nefqa tal-aċċessibilità iżda anke l-possibilità li jiġu frankati l-flus fis-suq intern l-evalwazzjonijiet tagħna qabel nipproponu nipproponejna direttiva kien li nippruvaw naraw jekk hux fattibbli u ġustifikabbli ekonomikament illi fuq il-livell Ewropew ukoll proposta leġislattiva u mhux nanalizzaw in-nefqa u l-bżonn tal-aċċessibilità. Il-impenn legali kien diġà ttieħed mill-Istati membri u mill-Unjoni Ewropea. L-evalwazzjoni ta' impatt għana zajna data fejn ipprovajna naraw dettalji tal-leġizlazzjoni tisa xhur ta' 80% tal-prodott domestiku gross u 77% tal-popolazzjoni Ewropea. Da sa' tħassina li kien rappresentativa ferm. Dan kien ġi anke imputat minn kien morbut ma' data tal-esperti akademiċi li u stampa ġenerali ta' situazzjoni leġislativa għal prodotti essenzjali u servizzi importanti fl-istati membri kollha L-input fil-fat inġabar minn bosta konsultazzjonijiet ma' NGOs, operaturi ekonomiċi, konsultazzjoni pubblika. Fl-evaluazzjoni ta' impatt ġew ikkonsidrati bosta għażliet fosthom soft options, standards volontarji, ħamsa minn dawn għażliet ġew imwarba il li xħassajna illi ma stawx isolvu l-problemi identifikati illi ma kunux tajbin għall-armonizzazzjoni jew inkella kienu ta' pis amministrattiv żejjed. L-evalwazzjoni fid-dettal ġiet eżaminata inkluż l-impatt ekonomiku. U hemm biżejjed bażi biex niġġustifikaw l-għażla tagħna u d-direzzjoni mażula kelmtejn ta' malaj dwar l-interazzjoni mal-liġijiet Ewropej oħrajn L-istess rekwiżiti ta' ċessibilità jużaw l-autoritajiet pubbliċi u l-entitajiet privati. Il-liġi Ewropea diġa fija regoli dwar l-aċċessibilità, iżda ma tindika xejn fir-rigward ta' xiri pubbliku għaliex il-prodotti il-rekwiziti tagħhom ma kemm xejn ġenerali. Irripeti li l-att ta' ċessibilità ma il reġistrazzjoni iżda jappoġġaw jiffaċilita l-implementazzjoni. Aħna xtaqna nagħmlu referenza għal artiklu 19 ta' direttiva sabiex naraw kif jistaw jinteraġixxu fuq il-Parlament ħadem ħafna sa mill-2008 għal Tini direttiva u forsi ta' t-istaqsu dwar kif il-kontenuta jista' jinteraġixxi magħha. Nittamaw il-prezentazzjoni li għamilt dwar l-attaċċessibilità diġà spjega ħafna minn dan, iżda forsi nistgħu nixdu nżjed daw l aħna qegħdin nittamaw li jkun hemm titjib tal-ħidma tas-suq intern permezz ta' armonizzazzjoni. Bekk bdejna dwar eh, bil-prodotti u servizzi l-artiklu 19 direttiva jiġilet kontra diskriminazzjoni da' stant jifoka fuq in-nies. Bekk għanna żewġ bażijiet legali differenti bħalma l-kol tafu sabiex niżguraw trattament ugwali tal-persuni b'diżabilità, l-aċċessibilità hija prekondizzjoni u hemm l-obbligu għall aċċessibilità u akkomodazzjoni ta' akkomodat dan artiklu 19 ta' direttiva artiklu ġenerali u l-ebda dettal ma jingħata ir-rekwiżiti tal-att aċċessibilità jistgħu jiġu użati sabiex inkomplu definixxu l-aċċessibilità f'artiklu 19 ta' direttiva simili għal dak li hemm propost fil-fondi strutturali u x-xiri pubbliku. Iżda dan jiddependi minn negozjati tagħkom fl-istess waqt fil-waqt li ż-żew strumenti jorbtu mal-konvenzjoni ta' ġlus ma'uda, it-tnejn huma komplementari u differenti fin-natura tagħha u l-istrumenti jintużaw biex intleħqu għannijiet differenti Ħaġar li xanna namlu kienet rabta mal-Web Accessibility Directive strument iħor komplementarju direttiva tal-aċċessibilità tal-internet tifoka fuq il-website ta' settur pubbliku meta nifinalizzaw l-att ta' aċċessibilità tal konsell Rridu niżguraw illi ma jkunx hemm duplikazzjoni bejn iż-żewġ direttivi. Fil-fatt għandna kwestjoni ma dwar il-websites ta' settur pubbliku Il-komplementarjetà hija żgurata permezz tar-rekwiżiti ta' aċċessibilità simili u proċess simili għal standards armonizzati. Sussidjarjetà u proporzjonalità dan huwa kunċett importanti ħafna fil-proposti tagħna. B'dan il-att eh, huwa flessibbli ħafna u immirat ħafna. Dan ninkunu nistgħu eh, nirrispettaw daw iż-żewġ prinċipji aħjar leġizlazzjoni instabet u aktarx li tinstab u fej ikun hemm fej ikun hemm dimensjoni ta' Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni aħna qed nipproponu lista li hija ristretta bħala servizzi u prodotti ġodda u u għamilna possibilta għal sħubija biex nieħdu deċiżjoni ta' applikazzjoni bat bħala proporzjonalità rajna il-ċiklu tal-ħajja ta' aċċessabilità li dejjem ikun aħjar minn l-aċċessibilità sa mill-bidu. U għal din ir-raġuni l-ħtiġijiet ta' aċċessibilità jeħtieġu eh, ma jeħtiġux li jkun hemm tibdil għas-suq il-level ta' dettal ta' ħtiġijiet kif diġa għedna huwa immirat imma mhuwiex ċar biżejjed imma jibqa' jibqa' funzjonali l-applikazzjoni ta' operaturi ekonomiċi għabbażi ta' swieq interni wodot l-użu ta' conformity assessment iġifiri autodikjarazzjonijiet. Anka biex nassiguraw proporzjonalità fl applikazzjoni hemm żewġ klawżuli ta' salvagwardja waħda tillimita l-obbligu għall-estern illi ma tagħtix ma tofrix pis sproporzjonat fuq l-operatur. Tieni titlu ma titlobx li jkun hemm alternanza Per eżempju, ħna nużaw l-eżempju ta' kodb elettroniċi li għalihom l obli kienu meħtieġa biex jinkludi fatturi ta' aċċessibilità ta' files elettroniċi imma mhux li jinbidlu prodotti għal pereżempju għal brail etc. etc. l spiża wkoll għall-operaturi hija waħda mill-kriterji li għandha tintuża biex nassiguraw li nassessjaw dan il-pista sproporzjonat u għal SMI tassessja li l-ispiża ikun disproporzjonata għal bidla tal-website tagħhom, allura tista' tistenna sakemm ikunu jistgħu jkollhom bżonn li jibdluwa għal raġuni oħra. Allura għandna pjuttost fessibil hawnhekk. L-operaturi ekonomiċi jridu jivverifikaw jispjegaw eh, lill autorita relevanti u jridu jisiru verifiki mill-awtoritajiet relevanti intraprizi mikron huma eżentati mill-verifika. Nispera li ma tplanit fit-tul il-iskadenza l-implementazzjoni għanna konsidrajna ħtieġa li natu skadenzi raġonevoli l-Istati membri u l-operaturi ekonomiċi u konsidrajna il-ċiklu ta' ħajja ta' proġetti u nietu konsiderazzjoni il-lifespan ta' ċerti prodotti allora l-Istati membri kollom perjodu ta' transpozizjoni ta' sentejn biex ikunu konformi ma' direttiva pjanta implementazzjoni li jagħti informazzjoni fuq pjanta azzjoni biex appoġġja l-Istati membri tul il-perjodu ta' transpozizjoni u proċess u dan għandu xaqsam ma l-industrija u l-konsumaturi. Ġala talba jessir transpozizjoni e, tal-leġislazzjoni hemm erba snin. Dan huwa żmien tajjeb għal biex kun hemm e, e, rispett u konformità min-naħa tad-dinja tan-negozju għal din il-liġi. Allura għal dan il-għan il-proposta tipproponi ħames snin eh, mir-rapport ta' implementazzjoni ħames snin wara l-applikazzjoni. B'dan iż-żmien eh, eh, din il-leġiżlazzjoni tkun tista' tidħol fis-seħħ kompletament. Jiġifieri b'konklużjoni din hija mirata tajjeb biex tiffaċilita x-xogħol tal-industrija biex tappoġġja l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea fl-implementazzjoni tagħhom tal-obbligu taħt il-konvenzjoni u biex ittejjeb u tassigura il-partiċipazzjoni ta' nies b'diżabilità fis-soċjetà u fl-ekonomija. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Għana nwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom u grazzi ħafna li li nikoperaw mar rapportez kemm fil-imko u kif ukoll f'dan il-kumitat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dik il-preżentazzjoni eh, komprensiva. Issa, edim kozin għandu l-kelma. Għanda l-kelma. Grazzi, President. Għandu l-kelma. Qabel ma nagħti l-preżentazzjoni tiegħi lilkom bħala preliminari nixtieq ningrazzja lis-segretarjat tal-Kumitat tal-li għamel il-laqa tal-lum possibbli b'mod verament aċċessibbli biex jippermetta eh, interpreti ta' lingwa ta' sinjali internazzjonali u dan huwa mod eċċellenti meta tqis l-aċċessibilità għal persuni eh, bi bżonni speċjali. Fatta dokument il-Kumitat tagħna diġà ġibet l-attenzjoni għal problema u talab il-Kommissjoni biex tassigura sigura aċċessabilità sħiħa ta' testi legali. L-att ta' aċċessibilità legali ġim msejjaħ u allura hemm erba dokumenti differenti li nista' ikota a memorja li jikkostitwixxu e, biex naslu għal sitwazzjoni u kien sforz tajjeb għax għandna bilanċ tajjeb imma fuq meta ta' żmien twil hemm opportunità tajba li jiġi reġistrat e, kambjament ekonomiku minnaħa tiegħi mhuwiex esklużivament kwistjoni ta' persuni e, e, b'diżabiltajiet, qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq kull ċittadin Ewropew illi għandu xi benefika minnu dan smajna eżempju tajjeb ħafna il-magni ATM dak li jagħtu l-flus huwa diffiċli moti meta fix-xemx huwa diffiċli ħafna biex tarax qed taqra fuq l-iskrin tiegħek ta' daw il-magni. Imma m'għandniex naqgħu f'din il- nidħlu f'dal isqaq li hija sempliċement ta' problema ta' persuni biss li għandhom disabilità. Dan huwa kunċett komuni għal soċjetà kollha kemm hija soċjetà in ġenerali mhix kwistjoni tiegħi biss ta' problema tiegħi biss imma li neliminaw kull ostaklu illi illi waqfuna milli jkollna aċċess ġenerali għal pubbliku kollu kemmu. Kol Dan huwa approċ ġdid. Naħseb dan huwa l-approċ li għandna nikkonsidraw. Reċentement il-Nazzjonijiet Uniti għamna dikjerazzjonijiet simili li mhix kwestjoni li nortu bis in-nies b'diżabilità imma li neliminaw kull tip tostaklu għal kulħadd. Fil-futur, ma rridux ikonna model mediku imma model soċjetali li għandu japplika u din l-inizjattiva sott li qed nataw twieġe għal din ħtieġa. Il-Kummissjoni għamnet sewwa f'dak li għandu xaqsama li adottat approċċ eh, soċjetali ġenerali. Mbagħad storja oħra fuq min jibbenefka l-iktar u kif se jarraġixxu f'daw l-aħħar xhur, f'daw l-aħħar ftit xhur, kelli diskussjonijiet ma' għadd kbir ta' imsieħba interessati, lobby groups u gruppi ta' interess speċjali. Umma ovvjament għandhom il-perspettiva tagħhom u osservazzjonijiet fuq fu, suġġett, imma din id-diversità tagħmel id-diskussjoni ferm iktar taħtieġa fi żmien xahar bejn wieħed se jkun hemm smieħ ieħor terġa' waqt li dawn il-gruppi ta' interess u msieħba interessati se jerġgħu juru l-opinjonijiet tagħhom u mbagħad jitnieda x-xogħol. Meta naraw dawn l-aspetti kollha, li jridu jindawru li jiġu mdawra f'leġislazzjoni kummenti uħor jekk tippermetti għandna eżempju eċċellenti qudiemna. Fl-Istati Uniti ġew solvuti għad ta' problemi li għadhom problemi fl-Ewropa. Għal ħafna żmien kellhom approċċ pożittiv ħafna u rridu nkunu grati għal qafas legali b'saħħtu li jagħmel dak kollu possibbli u nittamaw li nistgħu nagħmlu dawn l-affarijiet tajbin fl-Ewropa wkoll nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għal l-introdazzjoni da' sekkut li għax-xogħol minn tagħha hemm xi ftit aspetti nixtieq nisħaq fuqhom illi forsi ma tajnijomx sissa daqshekk attenzjoni meta niġu għalat ta' definizzjonijiet fil-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabiltajiet hemm xi definizzjonijiet u l-Unjoni Ewropea kienet qed tuża xi wħud minn daw definizzjonijiet imma daw it-testi legali idaħlu wkoll definizzjonijiet ġodda, pereżempju limitazzjoni ta' funzjonali, functional limitation. Dan huwa terminu pjuttost eh, dubjuż minna kif narajjen, ma nistax eżatt nifem nifem bih dan u da kif jaqbel ma' termini oħra illi jien iktar imdorri fuqhom għalihom iktar mill-passat mistoqsi oħra. Il-kwistjoni ta' kumpaniji meta nindirizzaw daw il-problemi wieħed irid isib mod kif jara x'kif huma daw is-servizzi u prodotti li jidru li huma aċċessibbli kif wieħed jista' jaċċerta ruħu illi, illi daw il-prodotti u servizzi fil-fatt huma aċċessibbli u kemm huma aċċessibbli. Naħseb irid inħallsu iktar minn replay din il-kwistjoni u f'termini legali għanna bżon soluzzjoni 100% tajba biex nikarantixxu li daw il-prodotti u servizzi ma jikkostitwixxux x'tipi ġodda ta' ostakli jew perikli. Daw l-ħtiġijiet kollha kif koll kif iridu jistgħu jiġu ġestiti jekk għandek prodott għan nies neqsim mid-dawl pereżempju kif qed jiġi żviluppat dal-prodott jista' jaħdem permezz ta' vuċi tal-bniedem imma hemm il-possibilità ta' riskju f'sitwazzjonijiet oħra. U meta niġu għal dawk bħal li huma neqsim mis-smieħ m'għandniex set komuni ta' mal ta' lingwaġġ bis-sinjali, allura fuq fu il-pjattaforma internazzjonali eh, eh, eh, il-lingwa bis-sinjali minn lingwa għall-oħra tista' tinbidel. U fil-paragrafu 5 dal-punt qed nirreferu għalih. It-tielet kumment preliminari tiegħi għandu x'jaqsam mal-iskadenza ħafna mill-assoċjazzjonijiet li konsultajt ruħi magħhom jiena jaħsbu li sitt snin huwa żmien qasir biz. E, Għabbazi ta' esperjenza preċedenti stati membri ħasbu li sitt snin suppost huwa żmien raġonevoli bħala skadenza. biex nippermettu biex kollox jidħol f'postu, imma daw iħossu li hemm mhux biżejjed jgħam ma ninsewx il-fatt li din li dik l-2010 kien l-ewwel darba meta din l-istrateġija ġdida daqshekk ġdida ġiet eh, suġġerita diġà għaddew sitt snin minn dak iż-żmien daw. U jekk neġgħu nistennew sitt snin oħra, allura ħajkollok dewmien ta' twel ta' tnax-il sena. Jien naħseb għandna nevitawa akkosta kollox din, din il-possibilità. Il-leġislaturi, jasbu li anzi l-leġislaturi mandom jagħmlu xej eh, li jista' jdewwem iktar din il-leġislazzjoni għal u hemm aspetti oħra insomma li nista' nidħol fihom f'dan il-waqt imma imma eh, nispera li nipreferi li ma nkomplux nitkellem minna ħatijaj imma nwieġeb għal forsi xi mistoqsijiet tistgħu tagħmlu. Ovvjament, rapotezi rapport jikkontatti għawkom għal iktar informazzjoni, ma fl-istess ħin huwa importanti li namlu l-almutana biex nassiguraw li dak li namlu huwa f'konformità f'konsultazzjoni mar-regoli ta' suq intern. Din hija kwistjoni tal-kompetenza esklusiva tagħna imma kollox irid isir f'konformità ma' atti legali oħra fl-istess ħin. Skużawni tal-jitkellim daqsik fit tuk Grazzi lilek, qed il-President. Għan qed nara minn baqali, jibbaqalna hawnhekk, baqalna minuta un nofs u jibda l-kellim li jmiss. Grazzi l-Kommissjoni tal-li ġabu da suġġed sekk il-qoddim illu inna biex naraw huwa moment kbir għalina l-Onorevoli Howitt u nixtieq nibda billi ngħid li l-ikbar ostaklu għal persuni b'diżabbli huwa li nwaqfuhom li jgħixu l-ħajja tagħhom. U rridu naraw kull tip ta' lingwa li jgħinuhom fl accessibilta Il-bażi legali mhux se nibdu issa Mux sodis mhuwiex sodisfaċenti il-bażi li għandna, l-bażi legali bħalissa imma din m'għandix twaqqafna li nippruvaw ikollna l-aħjar dispożizzjoni ta' hawnhekk. Nista' nkun kritiku tat test u allura ngħid li il regoli huma l-iktar b'saħħithom fejn aħna nippruvaw naraw aċċessibilità fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, rekreazzjoni u jien naħseb u nappella l-Kummissjoni biex tagħmel iżjed biex tagħtina eżempju li verament qed ikonna impatt jew nirrikonoxxu u rridu nkunu onesti fuq dan. Fuq implementazzjoni, autodikjarazzjoni hija verament il-mod kif għandna eh, nimxu fuq eżenzjonijiet għal darbohra kumpaniji mhux sempliċement joqogħdu eh, ma nix nħallu kumpaniji biss jgħidu li aħna qed nkunu konformi eċċetera. Imma rridu naraw li kulħadd ikun konformi ma' regolamenti u naħseb importanti ħafna li kuna kunċetti ta' disin inklusiv u disin universali fit-test u nala l-għalix baxħin n-nuqdu nitkellmu ħafna fuq eh, u niproteġu eh, libertà ta' moviment u ma jkollokx libertà ta' moviment jekk inti jitbat minn ċerta diżabilità. Grazzi ħafna. Minuta nofs li miss. Grazzi ħafna, President, kollegi. Nixtieq nirringrazzja l-kollega tagħna Ton Koxa għall-introduzzjoni tajba ħafna tiegħu u naqbel ħafna ma' dak li qal. Naħseb għandna nisqu fuq il-ħtieġa li ma ninsewx li kważi l-istati membri kollha iffirmaw u ratifikaw din il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti u allura huwa dover tagħhom illi jimplementaw dil-konvenzjoni. Ovvjament jekk tħares lej il-prinċipju tal-movement ħiles ta' persuni u prodotti u kapital hija biss loġika li aħna fl-Ewropa għandna namlu nassiguraw li l-Istati membri jagħmlu idawru f'realità il-kriterji li hemm maħsuba għall aċċessibilità kulħadd anke nis bi problemi ta' aċċessibilità għandhom ikunu liberi li jċirkulaw mal-Ewropa kollha. Kumpaniji, ħwienet, eh, problemi ta' nuqqas ta' aċċessibilità, in-nies jiffaċċjaw ostakli, problemi li għamilha diffiċli għal-jom jew impossibbli li jmorru fil-ħanut, li jmorru l-bank, etc. Jekk nassiguraw li kulħadd jgħat kollox jgħat aċċessibbli, il-profitti tagħhom u tal-ħwienet tittejjeb fl-opinjoni tiegħi qed tgħid il-kellima il-kwistjoni tiżviluppa billi kulħadd jirbaħ għandek inkella ekonomikament għandek 10-15% telf u jagħmel kull sens ekonomiku li jkollok aċċessibilità sħiħa u biex nassiguraw li jkollna aċċessibilità u l-Ewropa trid tassigura ruħa li l-Istati Membri kollha jaħdmu għannuna dwar dan. Grazzi. Mhux hekk biss imma. irridu nifmu illi dan ħajfisser li ma dan ma jistax jisejfi ta' skuża biex ma nagħmlu xejn. Grazzi ħafna lilek, Sinjura. Marian Hacking għal minu ta' nofs. Grazzi ċe. Dak li rrit najt diġà għal għal-lajn kien fil-qosor, ma xteqni grazzi għal-Kommissjoni għal dan. Inna nitolbu għalija din u jina nħoss li miex dija, miex tal-li hija idea tajba ma hija idea eccellenti. Din hija kwistjoni għaċ-ċittadini kollha, mhux mhix indiretta lej persuni biss b'diżabilità. U jiena nħoss li dak din hija differenza kollha. U f'dal kuntest il-bażi legali hija pjuttost b'saħħtu. Xi kummenti jew tnej dwar il-proposta nifisa u Helga Stevens semmiet il-Konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti u jien nħoss li din il-proposta ħatejn l-Istati membri biex iwettqu l-responsabiltajiet tagħhom taħt il-Konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti. Kull mandi mistoqsija jew tnej fuq l-artiklu 12 ta' disproporzjonità forsi kjarifika mill-Kummissjoni dwar kif dan kollu se jopera xi importanti li meta aħna nispiċċaw minn il-biċċa leġislazzjoni nkunu relattivament sodisfatti li di se tiġi armonizzata eh, minnaħa għall-oħra tal-Ewropa. Hemm xogħol x'nagħmel jien innifsi biex nitkellem fuq organizzazzjonijiet differenti ma naħseb li għamilna bidu tajjeb. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Skużawni, ma tanċina l-esta biex nintervjeni għax kelli problema li rrit niffaċċja. Grazzi ħafna. Dan Von den Grünen habe ich keinen Berichterstatter benannt. Die Kollegin Stanoka, bitte. I'm a shadow for this file. Luca. Stanoka. Kollega Zdanoka, jina jiva xadok dan il-fajl. Jina u koll naqbel illi l-implementazzjoni għandha tkun fuq sitt snin mhux erba. Ja problema l-pajjiżi żgħar l-iktar. Għandi mistoqsija l-Kummissjoni. Intom għamiltu l-evalvazzjoni ta' impatt u xek disa stati membri li jirrappreżentaw 80% tal-GDP, 77% għal-poplu ġviri. Di mish rappreżentattiva. Għandhom ikunu biss l-istati membri gbar li għandhom ikollhom dan 77% tal-popolazzjoni, xi son jgħidu fuq stati membri żgħar l latvija mela waħda wkoll minna. Huma ħazbin u nafu li implementazzjoni f'pajjiżi zara jħad tiswa aktar għal dawn l strumenti ta' aċċessibilità. Grazie li FDD mandi l ħad Iva, grazzi. Grazzi tal-li tajtna dawn l-ewel indikazzjonijiet. Importanti li għanet kelmu dwar l-odda legali fuq il accessibilita Naqbel li għana jkonna fuq l-istess livell persuni b'disabilità ma' pajiz ma' persuni oħrajn iridu nibdew illi nużaw lingwaġġ illi tneħħi distinzjoni li sissa ħalqot biss firda u preġudizzi u li nitkellmu mod unanimu waħdini għal dwar aċċessibilità kulħadd poġġi kulħadd l-istess keffa u din tippermetta li jkollna pjana l-ġejjieni li jkun jew tal-kulħadd kif għandu jkun. Hemm ċertu punti kritiċi għaliex eh, hemmhekk fejn aħna nitolbu aċċess għal prodotti u servizzi mm, u ġatta ċertu attenzjoni għal persuni b'disabilità, bosta drabi m'hemmx l-istrutturi illi jippermetti li jkun hemm dan aċċess ġifir biza li għandi għal ħanaħolqu prodotti u servizzi. Npoġu għom f-strutturi un-bat li mumiex aċċessibli jina neċ l-Italja fejn u kol iċkil strutturali għadu għemmek. l skeje per eżempju, tajbina t tfal u zazah e, b'disabilta laqas l sbtarijiet per eżempju, mumiex ħagġa ċettabli. Grazzi, tassew, skużani ma kellix ismek, issa. Li għannef għand il-ħat sawa wis xatiħor, le, mela, għadam kosa. Soċ minuti. Grazzi tassew. Tajb, tajtni ċansi nirġa nitkellem xer. Dan kienu tli ferm, dan eżerċizzju għalija, eh, jina referi ovvijament għal interventi tal-kollegi hemm Kienem minn jgħid illi dan kellu impatt fuq stati membri zar. Ma jista' jkun il-ħat kienem minn ma taxkas għal-kustin. L-evalwazzjoni ta' impatt qed issir f'pajjiżi oħrajn. Il-pajjiż tiegħi għandu xi miljun ruħ u għandek bej 5 u 6 ruħ b'disabilità fejn għandek il-popolazzjoni u importanti ħafna għal pajjiżi żgħar jista' jkun il-list l huma proporzjonalment iktar ola għall-istat membru żgħar. Iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem u ma naħsibx illi inti tista' din biss eh, tħares lejn l-att finanzjarju. Aħna għandna bżonn iktar taħdiet mal kummissjoni u l-Konsill hawnhekk. Nija mela, lessa li namil dan. Il-kollega Helga Stevens kienet għattejt li aħna rridu nkollna situazzjoni fej kolħat jirba' u jiex ħaġa l-impressjonatni din iva. Imma forsi kumpani mumiex f'pożizzjonijiet illi nindrizzaw dindrizzaw dan il-konċett. Għalihom forsi f fatt li ħajgodanjaw eventualment jiex ħaġa li ħajaraw iktar tard meta jibdew jarfu illi huma jistgħu jirbħu jekk jaħdmu sew. Fil-bidu tal-proċess, in-nies jaraw pala xkil f'żmien qasir. Jimma nasibx hija biss kwistjoni tal-inni kwantifikaw il-vantaġġi finanzjarji ma anki benefiċċji oħrajn. U dan huwa messaġġ li aħna għandna nibatu. Is-soċjetà ċivili u l-organizzazzjoni soċjetà ċivili ilhom jippruvaw jippromovu li ndaħlu il-personi bil-disabilità mod xira u li dan għandu jibenifika s-soċieta kollha kemm. Ġuna responsabilta kbira hawnhekk. Grazzi Ivo, grazzi ta' din il diskussjoni Mela, ħajkun hemm smieħ ieħor fi 26 ta' Settembru fejn niddiskutu nobbozz f'Ottubru, 13 Ottubru. Nivutaw fil-komitat fi f'jannar l-2017, viġi grazzi ta' sa. Naddu għal punti li jmiss fuq l-agenda kondizjonijiet ta' xogħol u eh, xogħol prekarju. Prezentazzjoni ta' studju Njot Kissi Kjotis u rapporter Andrea Bradburn Research Fellow fil-IES, il-ċentru um, uh, għal riċerka ħaj prezenta. Ċfiri, naddi għalik. Naddi l-kelma li Okay, thank you very much. Um, I think I have 15 minutes to... Iva, na sepan de kwarta biex niprezenta l-istudju illi kifettu intom aħna minna fil-Istitut ta' Studju għall-Impjegi ma' xie kollegi tijaj u anki tim fil-ta' Idea consults fil-Belġu aħna konet nħarsu lejn xol prekarju fl-Europa u strategiju xejrit varji hemm kopji tal prezentazzjoni ser nipprova ntikom il-messaġġi u l enim mir-rapport issa. Issa, f'termini tal-istruttura tal-preżentazzjoni nitkellem dwar il limiri u l-metodoloġija tal-rapport, mm, mbagħad ħan nitkellem fuq xej il- ix-xejriet, it-tendenzi, u strateġiji ta' politika. Umbat l-sfidi u rekomendazzjonijiet li aħna ħassin importanti. L-għana l-ura kien il-li niprovdu idea ġenerali ta' tendenzi reċenti tipi differenti ta' Eh, relazzjonijiet tampik u użajna għad ta' rizorsi aħna marbutu mar riskju ħarrisna lejn żewġ surveys mod partikolari il kondizzjonijiet tax-xogħol u tal-ħaddiema eh, l-2015 aħna ma kienx informazzjoni mill-2015, għalissa lejn ta' 2010, imma l-mennu rajna ħafna xejriet tendenzi. U aħna rajna għamilna firxa sieħa ta' letteratura biex ikonna idea kwalitattiva wkoll ta' x'kien jiġri u mbagħad ħarisna aktar fid-dettall lejn tmien stati membri Ġermania, Danimarka, Spanja, Franza, Litwanja, l-Olanda, il-Polonja u r-Renju Unit. Dan ma kollox, iżda rridna narsu lejn is-sfidi u l-nib dawn il-pajjiżi ġviri ħarisna ftit lejn it-tlet tipi ta' impjeg illi aħna ħassina li kien ħajkun iktar prekarju. Għamilna wkoll sfidi. Eh, għamilna sħarriċ ukoll ma' xi msieħba tagħna tal-livell tal-Unjoni. Bħala approċ Il-punt ta' tluq tagħna kien illi m'hemmx definizzjoni madwar l-Unjoni Ewropea fuq il-definizzjoni ta' xogħol prekarju. Dan jirbot fuq ħafna fatturi, sitwazzjoni tal-individwu, il-perspettiva tal-persuna ġviri xuma jħossu għacċettabli u sewwa u xira. Jidependi fuq situazzjoni nazzjonali, perċezzjonijiet ta' dak li huwa prassi tradizzjonali u aċċettabbli. Eh, Jihna, ġivirin prassi differenti, tendenzi differenti, u l-għura ħna xtaqna li konna li konna approċ neutrali minn ma nipreġudikaw xejn, aħna ħarsna lejn kull ta' konċat, għax ma nassumu xejn. Il-rappazit tal-metodologija tagħna kien li aħna resna lejn żewġ lati. Ħaresna lejn it-tip ta' kontratti, imbagħad ħadna xi indikaturi ta' prekarjetà. Jiġifieri f'termini ta' tip ta' relazzjonijiet ta' prekarjetà nħarsna lejn kollox kan kontratti standard, ehm, xogħol normali, eh, full time, xogħol part time, ehm, eh, min jaħdem ir-rasu, kontratti fissi, aġenziji temporanja, Eh, il-xogħol temporanju, staġjonali, eh, stazzjonati, eh, ħarisna lejn kontratti zero. Xogħol mingħajr kontratt ġviri u xogħol ta' apprendistat informali u mhux dikjarat. Mbagħad dawn qabbennihom ma' qatta indikaturi li ħassejna li kienu ħajkunu indikattivi ta' riskju ta' prekarjetà u dawn kienu il-paga ġifiri il-faqar fix-xogħol u paga baxxa, aċċess għas-sigurtà soċjali, il-dritt il-liġi tal-leġiżlazzjoni tax-xogħol, livelli tas-saħħa u ta' stress fuq xol xogħol livelli ta' zvilupp tal-karriera u ta' ħriġ, u livell baxx ta' drittijiet kollettivi. Iktar ma jkun bax, iktar ma jkun hemm ċansa prekarjetà. U dan kien l-approċċ bażiku tagħna. ma nafx jekk tistgħux taraw minn hawn din l slajd imma dan juri l-induri l tip ta' relazzjoni differenti fl-Unjoni Ewropea fil-28 stat membru fl-2014 u t-tendenza emmek u xejr emmek l-kemija hija żgħira ħafna sta' il-xogħol full-time standard għaddu jagħmel parti minn biċċa kbira tal-kontratti tal-Unjoni. tal kontratti tal unjoni tal tal unjoni iżda hemm eh, ukoll biċċa kbira mhux ħażin li mhumiex eh, li u pereżempju part-time li huwa xi fil-mija. Mbagħad għandek eh, xogħol temporanju, xogħol permanenti part-time, fixed term contracting, freelancing u min jaħdem ar rasu. Dawn huwa l-iktar tip ta' mm, xogħol l-istib kontrat l-istib l-Unjoni. Jekin ħarsu l-iktar li xejrijiet, aħna rajna li MPX standard, ġifiri kontratti full-time permanenti, edin jinżlu dawn l-aħħar 10 snin mill-2003 fl-2014 minn 62% sa' 59% minn 2010 sa' 2014 ta' dawn dawn tal-aħħar 10 snin sal-2014. Eh, wieħed minn kull 10 minn nies jaħdmu f'xogħol ieħor. Kif rajna fil-pie chart ma il-tip ta' kontratti għal dak li huwa permanenti marginali u part-time marginali li huwa nqas minn 20 sija fil-ġimgħa u min jaħdem freelance u min jaħdem ab'bażi ta' kuntratt fiss Issa, e, fuq xogħol mhux iddikjara diffiċli tagħmel riċerka tagħha ta' studi juru li 4% ta' persuni li jagħmlu xogħol mhux iddikjarat e, tal-aħħar kien fl-aħħar naxi xar ta' mimintu ġew mistoqsija. Nħossu li fil-verità iktar għalja għolja iċ-ċifra, speċjalment f'ċertu pajjiżi. Issa f'termini ta' ehm, xejris individwali Eh, u s-sassiri, mux sorpriza, ma nirġi li iktar ċans li jaħdmu għabbazi full-time u permanenti, 65% meta qabla ma 52% eh, u iktar ċans li jaħdmu bħala freelancers jew jaħdmu rasom. Nisa u ma ħafna iktar eh, ċans, iktar ċans li ma jaħdmu għabbazi part-time u aħna ħarisna lejn il-level ta' edukazzjoni rajna il-ċans li wieħed ikun impjegat fuq kontrat permanenti full-time jenqos jenqos kont il-level tal-edukazzjoni ġifiri iktar ma jkollok livell li edukazzjoni iktar imġans li kollok xogħol standard full-time eh, u permanenti minn dawk li ma kellhom ġaqsek edukazzjoni termini ta' età 50% ta' persuni li qed zaza li qed jaħdmu part-time jew temporanju u għalmenu wieħed minnhom kien għamel wieħed mitnejja jkun għamel apprendistat, ġifieri inqas żgħażagħ jaħdmu fuq kontratti permanenti standard full time. Issa, tkun tista' settur kien hemm varjazzjoni kbira, mela. Ix-xejra kienet illi MPX standard permanenti full time kien l-iktar roli fl-industriji, jiġifieri manifattura u kien mhux manifattura. E, ġifiri bej 75-63% anki f'amministrazzjoni pubblika u edukazzjoni. E, Kinnu kol l-iktar bax, un bat minna ħal-ohra 39-29% f'agrikoltura, sajt u forestrija, imma f'na freelancers illi jaħdmu fija, mek ktar minn nofsom freelancers. Iktar, għal dak li huwa part-time, iktar minn kull erba jaħdmu fis-settur sa' servizzi, sa' edukazzjoni servizzi oħrajn u għahna minn kull ħamsa jaħdmu fil bejb li imnut kummerċ. Il-kontratti fissi kol kienu instabu biex ikunu pittost gwali fid-distribuzzjoni tagħhom u anki xogħol ta' minn aġenzija temporanja eh, hija kienet baxxa jew gwali somma minn 0 għal 3% dak li huwa is-settur ta' manifattura fi kien iktar għoli mhux daqsik. Differenza. Ġifieri f'kull pajjiż kien hemm varjazzjoni wiesa. Aħna rajna li l-kontratti standards kienu l-iktar għolja fil-Ewropa tal-Vant, ġbisa 80% u l-iktar baxxi fl-Olanda 34% imma dan minħabba li x-xogħol part-time huwa popolari ħafna fil olanda u jitqassam tajb ħafna. Għal dak li huwa xogħol involontarju part-time, dan kien jivarja mod konsiderevoli minn 9% fl-Awstrija fuq minn 50% f'pajjiżi oħrajn bħal Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, Greċja u l-Italja. Eh, rajna wkoll koll il fuq minn dawn il-ħaddiema jippreferu kontratt permanenti u din iċ-ċifra telet il fuq minn 70% f'dawn il-pajjiżi, ħafna dan pajjiżi sa tarawhom. U f'termini ta' fejda ta' tranzizzjoni, ġifiri fixed term, jkunu fissi il-kontrat u meta ġew mistoqsija jekk il-preferixxu illi jkollhom kontrat permanenti, din bħala rati ta' tranzizjoni waqgħet għal eh, iktar minn 15% pajzi ċertu pajjiżi ġifieri jider li għalkemm ikun hemm ħafna li preferu kontratt permanenti ħafna qed spiċċaw kontratti fissi temporani. qed naraw ħafna xejri differenti f'tip ta' kontratti differenti jekk hemm enormi qed ngħidu ta' l xar snin sal-2014 ġifieri mm, dan niżel minn 62% sa 59% bħala kontrat standards. Ix-xogħol part-time permanenti tela kemm xejn 6-7%, xogħol part-time marġinali jinqas minn 20 fil-sejja il fuq minn eh, il fuq ftit minn 8 sa 9%, kontratti fixed term stabbli bażikament ta' 7% freelancers u ħaddiema jatmu rasom nan nizel kem xejma mux ħafna 10% u 4% rispettivament et naħnejdu mażal l-isfel imma fil-verita u pritto stabli xolta ġenzija temporanja stabli perċentual zaħira ħafna jaħdmu eh, f'dan it-tip ta' xogħol u mbagħad apprendistatu taħriġ ukoll pjuttost stabbli ta' 2 fil-mija. Għanna flejna d-data u l-informazzjoni li kena u dan bil nieħ. Poġġejni għom mbagħad fil-livelli u kategoriji ta' riskju. Għax aħna rridna ngħidu, mhux ngħidu li sempliċiment ċerb tip ta' kontrattu u prekarri jew le, allura għom f'erba' osma. kif qed taraw. Għandek riskju baxx, kontratti miftuħin, full-time, ovvjament, tistaw timmaġeraw, issa hemm xi riski marbuta ma' dawn il-kontratti, ovvjament, termini ta' paga, per eżempju, xi setturi. Li mhuwiex la riskju ta' xejn. U poġġejna wkoll kontratti part-time imma miftuħin fiha di. Riskju medju huma xogħol volontarju u involontarju, eh, xogħol ta' żmien fiss, u njaħdem għal rasu. U il-riskju li huwa li medju huwa xogħol ta' aġenzija temporanja u xogħol stazzjonat u riskju għoli li huwa xogħol mhux dikjarat informali u xi każijiet kontratti mingħajr eh, sigħat imniżmin. Ammont ta' sigħat imniżmin. Però hija skont il-kaxxun daqqiet ukoll ġifieri komplessa. Issa fuq il-strateġija ta' politika f'termini ta' regolament tal-Unjoni għafas komprensiv tal leġizazzjoni tal-Unjoni forma ta' direttivi illi huma fisseħ biex jirraznu il-riskju ta' prekarjetà u dan il-qafas jitqis bħala effettiv bħala ħaġa ġenerali, issa hemm ċertu sfidi li għadhom hemm, mod partikolari hemm xaqsmu implementazzjoni u forzar fil-Stati Membri. Hemm proċessi oħrajn, inkluż il-proċess ta' semestru Ewropew, il-, -proċess program ta' talim reċiproku biex jipprova juri eh, u jipromovi l-aħjar prassi u għal dibattitu u jema trasferiment tal-linja ta' politika bejn il-pajjiżi. Il-ftemiet tal-imsieħba soċjali wkoll jaqdu rwol u għandhom huma massis u huma kampanji f'naħa tal-trade unions u wkoll hemm ukoll il-leġislazzjoni ta' implementazzjoni nazzjonali li jmur lil mill Affas legali tal-Unjoni u wkoll jindirizza kwistjonijiet li huma speċifiċi għal pajjiż tagħhom. Però xorta rajna xi sfidi li baqgħu. Pereżempju hemm dibattitu fuq il-direttiva tax-xogħol l-Aġenzija Temporanju derogi li eh, eh, hemm il-prinċipju ta' trattament indaqs, hemm dibattiti fuq id-direttiva tal-working time tal-ħin tax-xogħol, fuq l-onkol, eh, sijet li tista' l onkol u li tista' tagħmel l out eh, mill-ġimgħa ta' xogħol ta' 48 sija. Hemm ħafna kwistjonijiet ukoll dak li huma kien sejħin lakuni legali għal dik li il l-ħaddiema stazzjonati mm, għax jippermetti li dak li jkun jagħmel kumpaniji folot u omċertu eh, tista kif l-implementazzjoni l-forzar ta' ċertu direttivi u spezzjonijiet ta' suq fis-suq tax-xogħol xi ti membri Ġveri hemm kustjonijiet li huma domma dejjin, aħna sempliciment saqna fuq xi ta' affarijiet li wieħed għandu jixtar dwarhom skont il-xejriet u tendenzi li aħna kxifna. Aħna rajna li hemm bżonn li eh, nippermettu li sistemi tal-welfare eh, li jappoġġaw l-individwi ġejjini, speċjalment fuq tip ta' kontratti li mhumiex full-time jew fissi eh, jew miftuħin u um, speċjalment eħti il-problema ta' pensjonijiet. Um, Unbat hemm bżonn approċ bilanċat lejn regolamentazzjoni biex nevitaw ikun hemm um, differenzi bejn kontratti standard u mhux standard, rikonċiljament ta' sigurtà tal-impjieg u kwalità ta' xogħol ma' ħtiġiet ta' flessibilità ġifieri dibattitu dak li flessibilità u sigurtà jimxu fit. Uh, f'xi pajjiżi il-ħarsien għall-impjegi għall-protezzjoni standard għall-impjegati għet jintuża ġifiri rridu nirġaw nħarsu lejn n nitana lejn li li eh, u tkeċċi n-nis u ġifiri niskalmu fuq li tal-flessibilita fija u barra minnek li kanna appoċ spezzjonijiet fil-posta xol mill-autoritajiet u ċaħġa eh, li ħna ma semmejniex u prezentazzjoni iżda forum ġaddad li huma li huma influenzati digitalment li hija xi ħaġa li qiegħda tagħmel ħafna avvanzi li fuq neċessarjament qegħdin inżommu pass miegħu u tajjeb li nistħarġu iktar dwaru. Grazzi. Dankeschön. Hochinteressant. Grazie ħafna. Prezentazzjoni interessanti ferm id-dritt tax-xogħol 190 paġna. Tista' treqqada miegħek flok tediber. Il-reporter sa. Is-sur Securities. Iva, dejn ir-riċerka dwar il-prekarjat fuq l-Ewropa bħalma tulna dan is-suġġett neħtieġu nitkellmu iżjed ta' spiss dwaru li lex il-daqs tal-fenomenu kull ma jmur dejjem jikber. Ir-riċerka hija interessanti ferm. u dwar il-kondizjonijiet ta' xogħol u impjeg prekarju bħala rapporter dwar is-suġġett nixtieq ngħid kelmtejn dak li ħoroġ minn suġġett u il- Rata ta' sigurtà li tizdiet bizzieda ta' numru ta' kontratti prekarji u qegħdin naraw rabta bejn il-kriżi u iż-żieda ta' dawn il-kontratti il-fatt li dawn il-kontratti huma it-tip ta' impjeg prevalenti għandha tħassibna. ċerta pajjiżi qed nitkellmu dwar 18% bħal Olanda jew 27% tal-kontratti part-time taħt l-20 sija fix-xahar. u dan fi ħafna l-iskjal ħaddiema. Il-Greċja, Ċipru, l-Bulgarija, l-Italja dawn huma ħafna ħafna mill ħaddiema u huma mhux jixtiequ jkunu ħaddiema temporani. Għala, nimġet netkarmu bezzwar nipat tal sigurta jtnajdu li bl-skuza tal-krizi xie stati membri għaprofittaw ruħom biex jgħabidaħlu politika neoliberalista biex ikunem blank check lil min ħaddem biex jibdew japprofittaw ruħom mill-ħaddiema. Fis-snin moddija kien hemm bosta riformi tal-xogħol bħal pakket Hearts fis-sena l l-istituzzjonalizzazzjoni tal- prekarjat fi Spanja l-Italja fi disajnijiet illi bdew tendenza li marret u komplet tisħieħ. Punti ħor tal-istudju li nista' naqbel miegħu perfettament hija nuqqas ta' unions u partijiet soċjali b'saħħithom Dan ippermetta li jkun hemm sfruttament tal-kriżi biex infarku il-ċertezza tax-xogħol, il-kontrattwazzjoni kollettiva u il-ħarsin li jiġi minnhom dawk il-pajjiżi li liżjat l intaqtu mill-kriżi illi kellhom memorandum ta' ftejmiet raw dan il-fenomenu jieħu dimensjoni sproporzjonata l portugal ċipru, l-Greċja. Il-kontratti b'sija zero illi bħalma ħareġ mill-istudju u ma tal-iskju kbir. Għal prekarjetà qegħdin jitfaċċaw anke fir-Renju Unit u hemm il-self-employed li mhumiex self-employed il-qegħdin jaħdmu kundizzjonijiet tax-xogħol mill-ar illi jisirqu drittijiet lil ħaddiema il għaliex ikunu qegħdin jgħeddu sostenibilità ta' sistemi soċjali fl-istati membri. U minħabba dan Nabel ma' konklużjonijiet tal-istudju dak li qegħdin nippruvaw nifmu s-saqi il soluzzjonijiet li nistaw noffru. Ti problema ċentrali fil fatta Aħna qegħdin niffaċċaw anke l-riskju li fil-Parlament nidħlu għal taħdidiet eh, twal nidħlu għal biċċiet legali komplessivi li ħallu lakuni legali kbar. Aħna irridu namlu tajja pal lakuni legali li nsibu fl-istati membri li permettu li z-zaza ikunu vittmi ta' fenomeni. Bħal qat u l-prekarjat permanenti bosta u bosta zaza jamlu staġes eterni minnajr irma qatt taw impik fess dan naraw il-Ġermanja u ċipru u koll ġifiri l-istati membri mil quta minn dan il-fenomenu ma' bosta kikola kontrat indeterminat u kondizjoni ċirqa. Ikomplu jżidu l-insigurta għal bosta u bosta. Min ħaj gwadanja minna? illa li xqed inħadmu l żgħażagħ ħalsuhom biċ-ċiċri u minħaj ħalla simbat għal l-istat soċjali fil-fat, l-istat tal-welfare, il-soċjetà kollha kemm min fil-fatt irridu nibdew naħdmu fuq dawn li qegħdin jistgħu jaħdmu fil-forum ġodda tal-ekonomija bħal-ekonomija diġitali. Grazzi ħafna. Neoklis, ngħaddu issa il-mikrofonu l shadow rapporteur. Oui, donc merci Président. Euh, donc, première, première réflexion. Merci. John Juncker qal illi aħna irridu nużaw is-siti pala referenza. is siti li naqbel imma din hija xi ħaġa li iktar tagħmel parti mill-passat tagħna fil-verità. L-importanti li aħna nimxu lejn definizzjoni tal-applikabilità. Rapportar qalet Importanti għana nfisru esattament xinu xol prekarju. U hemm definizjoni differenti. U eh, li ħol u poesika adegwata, xti konna tifsira adegwata, xie kalla ħan komplikaw l-affarijiet u mussan, musan rinnaxinna. Allura ħana għanna sensila sħata kriteri li jidru li jum interessanti u li li junu li li nimxu li mhux biss ideja ta' ideja waħdanija ta' prekarjetà, imma naw livelli ta' prekarjetà. Għaliex għana għodin jiddu prekarju mux prekarju, għaz bieċa eh, fil-verità nitilfu l-sfumaturi ta' prekarjetà li għu n nies mod differenti fuq level individwali. Jiġifieri tajb imur li din minnek eh, jien ma rajt xi dokument se ovvjament, imma intom semmejtu wkoll l żvilupp eh, tal- industrija kollaborattiva li għadda waħda ġdida, idea ġdida ta' prekarjetà. U importanti li aħna naraw il-toroq li għandhom jisiru jaqb naqbdu. Aħna rridu nħarsu lejn il-tip mhux biss huwa CD imma oħrajn. Jiena ma smajċ fil- ma nafx fil-prezentazzjoni tiegħek imma hemm elementi li huma marbuta naħseb ma' elementi ta' saħħa u sikurtà tax-xogħol. Jiena rajt fil-xogħol tiegħi f'imprizi qabel xogħol prekarju kellhom ħafna iktar problemi u inċidenti fil-post tax-xogħol u inqas benefiċċji tas-saħħa u sikurtà fuq ix-xogħol u dan huwa element importanti bħala miżura ta' kejl. Fuq il-proporzjon ta' evoluzzjoni bejn il-kontratti, aħna Jikan nħarsu lejn per eżempju ix tana li għaddiet, kien hemm fenomenu ta' prekarjeta li importanti. U kemm affarijiet per eżempju wara x-xogħol illi kien hemm fejn kien xogħol li huwa li jispiċċa qabel ċertu weta u mbuk kien dak problemi xi kollok aċċess għall-pensjoni. Maġofin hemm ukoll għodda oħrajn imma l-importanza ta' dialogu soċjali, ma' simiħiba soċjali, jrid ikun ftehim bejn il-ħaddiema u l istrade unions mm, u Mbagħad hemm il ta' sekurizzazzjoni tal- triq tal-karriera tiegħek, ir rotu tal-karriera tiegħek li ħadiħu, realtà hija li l-prekarjetà qed tikber li nlimitawhom ma fl istessin jidun jridu nagħtu s-sikurtà li dawn il toroq differenti tal-karriera wieħed jista' jaqbetu biex nagħlaq fuq dak li għal-Junker. Sempliċement qal illi huwa minnu l-imprizi għandhom bżonn flessibilità u ma għandhom bżonn ukoll li kollom ċertu prevedibilita għal ġejjini Imma l-ekonomija tagħna f'termini tal-flessibilità għal dak li ju għandhom bżonn ukoll ċertu prevedibilità. Grazzi. schön, ich muss... Grazzi ħafna. Nixtieq nfakkarkom illi allokazzjoni ta' żewġ minuti għandkom. Nervli McIntyre. Grazzi President, grazie ħafna tal-prezentazzjoni ta'kom. Suġġett interessanti ħafna, zjat ma nipruvaw naraw l-sfidi u l-problemi ta' suq ta' xogħol modern. U importanti wkoll li nifmu l-fatti u l-figuri. Kull ma jista' jsir biex xejn f'dan il-għan għandna nippruvawha. Il-kelma xogħol prekarju qatt ma ġbitni għaliex huwa terminu peġġorattiv. Il-ħidma prekarja donna u t tixxabbat minn xi sellun. Kontratti atipiċi forsi hija formulazzjoni aħjar. Il għaliex kontrat part-time huwa dak li jixtiequ u jekk inti tajdilhom il-kuntratti part-time u ta' riskju għoli, xor prekarju. Iżda u għala ħjar xogħol li jrid għalihom għat ċirkustanzi tagħhom. iżda jorbot aħjar mal-ħajja tagħhom kif jixtiequ jgħixu huma. Iżda din il-viżjoni negattiva hija kemm xejn kera. Mela, qed naraw il-xenarju il ta' kontratti b'sija zero fir-Renju Unit u nixtieq nara kif taħdem f'pajjiżi differenti ma kellix biżejjed ħin nara dokumenti li natalna. Iżda fir-Renju Unit kemm jekk inti impjegat fuq kuntratt standard jew le. Xorta impjegat bħala full time għandek il-protezzjoni illi qed jgħidulna illi s-soltu ma jkollokx u jiena kien ta' pjaċir nara illi hemm ċerta abbużi iżda fir-Renju Unit irnexxielna naħdmu fuq dawn l-abbużi b'mod partikolari il-fatt kumpanija issa ma jistax ikollha il-kumpanija mandomx iżjed id-dritt li jorbtu b'esklusività impiegat li qiegħed f'kuntratt ta' sigħat zero. Il-biċċa l-kbira ta' dawn il-ħaddiema jinsabu f'xi tip ta' kors jew stariċ jew studju. huwa utli ħafna illi tiżola lil xi ħaġa illi taħseb li ħażina. mbagħad narmu l-qaleb naħseb irridu nkunu ferm iżjed kawti fid-definizzjonijiet tagħna ta' kif niddefinixxu dan il għaliex għandna ferm iżjed ħaddiem għallum il- ġurnat mill-li kena fl-modi u tlet kwarti minnom u ma fl-impieg full-time. Kellin istituzjon otnum, eh, Marian Harkin. Jekk il-ħaddiema joġobom ix-xogħol boli. Il-kollega Harkin, il-kollega tiegħi mhux preżenti hawnhekk kollha sant nixtieq forsi nagħtik hemm tejn ġenerali, inti għat li dan forsi nraqdu ħmana, naħseb jekk nraqdu ħmana ma norqdu xejn Smajna l-kummenti ta' riċerkaturi li qalu kważi nofs il-ħaddiema kontratti prekari jipreferu kontrat full-time. Dan jen zom nimqajma. Tajjeb li konna l-fatti u l-figuri film kif id-dawl tal-kontratti u il-terminu li ħafna nismerġobom xogħol prekarju. Naħseb illi xejrid globali qegħdin naraw illum ġurnata fejn kull ma jmur dejjem iżjed ġid ikkonċentrat fidejn inqas nies dak il-punt ħastejna li forsi nistgħu nibbilanċjawha fejn iċ-ċittadini jista' jkollhom aċċess għal xogħol deċenti u jkollhom ħajja din jituża. U dan il-bilanċ għadu ma ntlaħax il-prekarjetà seħla li trid għada tnaqqas minn din il-possibilità u jien naħseb li għandna possibilità l-obbligu illi naraw din il-kwistjoni u nifmu kif qiegħda tipperikola s sistema innifissa illi qegħdin nipproponu. Mhux qed ngħid illi m'għandniex iżid possibilità naħdmu fuqha u ċar illi hemm ċaqliq lejn tipi differenti ta' kontratti u dan mhux qed jintlaħaq mir-regolazzjoni u l-protezzjoni jew fuq livell nazzjonali jew fuq dak Ewropew. Ridu sigurtà minħaddam u għal-ħaddiema il-għaliex prevedibilità importanti għal-bniedem. diffiċli għal moħtar bniedem li jħin kollu jgħaddim il-bidla. Il-bidla hija diffiċli għal bniedem. Naħseb smajs dan il-kliem diġa dwar il-xogħol part-time u x-xew għal flessibilta jifem ħafna li jippreferu dan iżda huwa minnu li ħafna nies ma jippreferux il-xogħol part-time u l-instant m'hemmx tajjeb jew ħażin. Dak li huwa kruċjali li nifmu u rapport dan għalulna u illi il-numru ta' kontratti prekarji għat Mela, mill-lat regolatorju anke ta' protezzjoni għal ħaddiema dan huwa essenzjali nixtieq ringrazzja lill kollegi fadalli x'naqra naħseb mhux norqod minħabba l-qari li fadalli importanti naraw l sfidi nħorġu rakkomandazzjoniet għaliex jekk ma nħorġux b'xi tip ta' rakkomandazzjonijiet dwar dak illi hemm sejjer ħażin qegħdin naħlu l-ħin tagħna. Dankeschön. Dan darf ich Sawa, grazzi ħafna. Nad il-mikrofonu lill-Kommissjoni. Min jixtieq jibda għal 3 minuti. Ħadd? Gibt's weitere Wortmeldungen? Tarbit tal-mikrofonu. Mela il-rapporter. Iva, grazzi President, mela. Nista naqbel ħafna mal kollega Harkin, il-veritaj li f'dawn l-ħar snin il-flus qed ikunu f'dejjem f'inqas idejn. Iżda min jagħti japprofitta ruhom il-kriżi ekonomika biex jikkonċentra l-flus il jisfruttaw il-kriżi U meta ma jkunx hemm union b'saħħithom jiġġieldu kontrihom, iktar jistgħu jagħmlu dan faċilment. Jiena ma nistax naqbel ma' sinjura ma McIntyre illi il-prekarjetà hija kelma kera. Il-problema hija l-prekarjetà. Meta l-part-time tkun għażla famus iżda f'ħafna pajjiżi, speċjalment dawk li qegħdin jgħaddu minn kriżi kera ferm, u hemm data konkreta fl-istudju Dawn il-kontratti huma post din hija impożizzjoni dik tal-kontratti part-time għaliex jew taħdem hekk jew xejn. id-dritt tax-xogħol, jgħat wassal għal min japprofitta ruħu minn min dan għall-inqas illi jinħoloq il-prekarjetà l-kontratti indeterminati. Mhumiex ħaġa tal-emoddi, hemm diffikultajiet. Iżda rridu niddefinixxu miri. Il-mira hi li nifmu jekk nistgħux nagħtu lil kulħadd kuntratt Stess anki jekk part-time hemmhekk tkun l-għażla tagħhom iżda differenti. Illi supruħek situazzjoni fejn dawn il-kontratti huma posti waslu għal faqar illi tkun igravata mill-kriżi, kriżi li tiġi sfruttata anki minħabba il-politika ta' austerita u sa' riforma ta' dritt tal-liġi tal-xogħol illi twettqet f'posta' pajjiżi illi twassal għal fenomeni ta' profittar minn dejjem iżjed u iżjed nies. anke permezz ta' Edma mill-qrib ma' shadow rapporters u l-bqija importanti jizda li nkonsidraw id-data tal-istudju. Importanti nasol definizzjoni ta' prekarjetà. Għanna bżonna tal-istudju jista' jgħin anke minn dan il-lat, grazzi. Dankeschön, Neoklis. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung erhalten. Konstantina Kuneva für ein Grazzi, Konstantina, sindek minuta. Grazzi, President. Nishtiqo nirringrazzaw l-mistidna tal-li prezentat dan l-istudju li għandu data utilissima illi turi illi hemm kontrazzjoni tal-xogħol determinat li jaqbel 59 ħafna ħaddiema fil-Greċja ma jsibux xogħol jiftħu mikroimpriża. Biex ikollhom xogħol permanenti għal dastant ħafna mikroimpriżi jaħdmu u ma fil-fatt ħaddiema full-time. Il-kriżi waslet għal katastrofi għal ħafna minn dawn il-kumpaniji. dan għandu impatt anke fuq is sigurtà soċjali fuq il-pensjonijiet. il-prekarjetà il-prekarjetà u l-kriżi tal-pensjonijiet huma marbuta mill-qrib. Kemm jaħsbu illi il-xol prekarju jista jeddet il-ġejni tal-pensjonijiet. Tendenza negattiva, grazzi. schön. Geht's in zwei Minuten? I try to, uh, to make four points in two minutes. Um, the first one... Bżewġ minuti jirnexxielek niprofa. Nasab li ħagġa li għanna nikkonsidraw għawnek huwa li nizguraw li kunem kontributi xirqa għal zgurar tal-pensjonijiet fi kwalunkwe rabta ta' xogħol anki dik self-employed. Fl-era digitali sejrin naraw ċertu ċaqliq ibbażat fuq il-pjattaformi online u dan mhux integrat mal-istat tal-welfare illi joppera barra mill-ġijiet tax-xogħol normali. Nasib hawnhekk nistgħu nagħmlu l-punt u dan din hija waħda mir-rakkomandazzjonijiet prinċipali tiegħi fir-rapport. Konsekwenzi anki għal l-iżgurar tal-pensjonijiet. Iżda nixtieq nsemmi żewġ punti oħra. ċerta tipi ta' xogħol huma prekarji biss jekk hemm ċerta żgurar ta' kwalità. Tistgħu taraw illi hemm ċerta riskju ċerta tip ta' xogħlijiet fost is-setturi kollha anke fost il-pajjiżi illi hemm ir riskju ta' prekarjetà għal ċerta tipi ta' impjegi mhux normali atipiċi u diffiċli illi fuq il-livell Ewropew tmur li lien qafas wiesa illi jiżgura li jkun hemm kopertura xierqa Mela fil-rigward tal-kriżi, il-kriżi reġgħet semmiet ċerta għajmin ta' dan is-sigurtà. il-kondizjoni ta' suq intern fid-diment illi il-protezzjoni għal qatt tiżdied għal dawk u għu meta jkun għam it-tisħiħ tal-kondizzjonijiet meħtieġa. Hemm anki kondizzjonijiet fl-ekonomija li jippermettu l-ek t tressaq pakket dinamiku illi jeleb anki xieħut mill-problemi illi hemm. Grazzi ħafna. So, danke schön. Damit sind wir am vorläufigen Ende dieser Diskussion. Ich will zwei Bemerkungen machen. Flexicurity reizt mich immer in Bekke konkludejna il-dibattitu. Rajna ħafna flessibilta f'din l axħar xar snin u mhux dastan sigurtà. fil dibattitu ma jistax ikolna bizbattajat il-definizjonijiet, minix lest naċċetta li kollox jista' jkun koprut bl-eufemizmu kontrat atipiku. Impek li huwa insiguru li qed naraw bħala tali huwa negattiv u xogħol prekarju. Jekk ikun hemm min jażel dan it-tip ta' kontratt, hemm min jas jista jażel dan it-tip ta' arranġament ah, għal stant ma jissux bħala prekarju. Naħseb mekkanizmi sinjora McIntyre għandna biżejjed fis-soċjetà hemm fejn komplu naħbu l-affarijiet ta' parsi kuntratt atipiku. il-situazzjoni kollha kemm donna sejra għall-ar. Grazzi ħafna, grazzi għal dan id-dibattitu, il-President Gentiment jirringrazzja l-interpreti li qabżu il-ħin ħin li t tikel mill-pawza tal-interpreti. Niltaqaw il-lum wara nofsinar fis-satejn saħħa.